Good afternoon, ladies and gentlemen. Il-għara nofsinnar tajjeb, senjuri, kollegi. Unsere heutige Sitzung. Nishtiq li niftaħ il-laqatana tal-lum, aħna iktar lingwi mill-li għanna membri prezenti. Jitnej għar nofsinnar, jittom tafu illi mux għal-kolħat huwa faċli illi Jivjaġġaw sa Brussel u jaslu fil-ħin, ġifiri, nittama li iktar me l ħin iktar kunem kollegi li jitfacċaw. Nishtiq natikom merħba, u nishtiq illi fil-fat natikom ftit għabariet minnaħati għaj. L-għened fuq il-reġim lingwistiku diġa semmejtulkom li għanna dawn il-lingwi kolla, il-dokumenti battilkom kopja taħħom, għandkom suppost kopja taħħom u l-ismiħ kollu ħajkun imxandar mill imxandar dirett fuq l-internet. Aħna bat nilkom ukoll il-minuti, nikmem l-abdokumenti nistgħu nadotta b'dan il-minuti naddu għal-punt numru 3. Ġifiri l-ħasil ta' flus u l-evazjoni ta' taxxa. Li ma' kwistjonijiet ta' compliance aħna nistgħu niddiskutu kif nistgħu nintroduċu rispett u l-implementazzjoni tar regoli dakku ħajkun l-ewwel suġġett tal-smih tagħna ħnaqsamna l-isfih żewġ partijiet. L-ewwel qed ħajkonna stedina sabiex nisimaw lil eh, Rappresentanti tal-istituzzjoni Ewropej għanna l-Giovanni Kessler, direttur ġenerali tal-Olaf, għanna l-Simon Rionde, li rappresentant fuq livello li tal-Europol u tal-FIUNET tal-Europol. Natik merħba, u għanna l-Klaus Mayer Kabri li huwa membru Ġermanis tal-Kulleġġ tal-Eurojust. Natikom merħba lilkom il-koll qabel ma nibdew nixtieq illi nagħmel ftit kummenti qabel ma nibdew. Nixtieq ngħidilkom illi dan ħajkun ir-raba hearing aħna qegħdin fi stadju bħalissa li nfasslu l-opinjoni tagħna u nħejju ruħna għal l-ewwel dokument ta' ħidma li noħorġu aħna. Aħna tkellimna wkoll fuq l-standards internazzjonali u llum nixtiequ li nifmu daqsxejn aħjar il-funzjoni u rwol ta' bosta awtoritajiet ta' kontroll illi jaħdmu fl-Unjoni Ewropea fuq il-qassam tal-ħassil tal-flus u l-ġrida kontra l-evażjoni fiskali. U aħna nixtiequ wkoll naraw li ma' miżuri ħajkonna bżonn nimplementaw ħalli bekk il-direttivi tal- anti-money laundering tkun tista' tkun implementata aħjar fil-liġi tal-istati membri brabta mal-kwistjoni tal-Panama Papers. U it-tielet u l-rab l-iktar punt importanti u koll u għalli aħna ħnħorġu bi proposti u koll bħala konklużjoni tal-ħidma tagħna. Kif diġa għettilkom dan ismiq sajmni f'żewġ partijiet l-ewwel panel aħna ħajkun rappreżentanti mill-istituzzjonijiet Ewropej u fis-tieni panel aħna ħanitkellmu fuq eh, il-problemi mill-perspettiva nazzjonali ħajkun rappresentanti mill-awtoritajiet nazzjonali. Nixtieq xorta waħda insemmi tlat punti l ewwel net aħna stedinna l-Financial Action Task Force l-FATF. Din i organizzazzjoni intergovernmentali illi il-Kommissjoni hija membru wkoll msieħba f'dan il-network illi jaħdmu ħafna fuq il-ġlida kontra ħasil tal-flus u osservaw ħafna dak li kienet jiġri. Sissa ħna ma sibna lil ħadd illi seta jkun f'pożizzjoni illi jiġi hawnhekk sabiex jattendi ismi Jiena ktibt l-President tal-FATF u tlabtu li fxi wieħed mismieħ li ħajmisna norganizzaw nixtiequ illi jiġi minħabba li ħannistednuh. Din mhix dasek importanti minħabba li l-Kummissjoni fil-proposti tagħha tirreferi ħafna l-FATF. it punt. L-autorità ta' supervizjoni Svediża l-pisima finanz inspezzjoni, naħna stidinnuhom ukoll stidinniehom sabiex jipparteċipaw fis smiħtana iżda għallulna l-organizzazzjoni finanz inspezzjoni bħalissa għaddejja bil-ħidma tagħha tal-investigazzjonijiet kontru l-Parlament li stess u jixtiequ illi l-ewwel itemmu il-ħidma tagħhom feħdan il-Kumitat ta' Investigazzjoni fil-Parlament Svedi u mbagħad jagħtuna informazzjoni wara. U allura qalulna li aħna ma nistgħux nagħtu iktar informazzjoni l-Parlament Ewropew qabel ma nagħtu l-informazzjoni l-Parlament Svediż, dik kienet raġuni tagħhom. U t-tielet aħbar hija li l-awtoritajiet ta' taxxa Daniżi li aħna stidinnihom ukoll fid-29 ta' Settembru huma kienu xtraw CD fejn kienem lista ta' 500 600 ċittadin Daniż illi xtraw d-informazzjoni l-6 miljun krona Daniża xi 800,000 euro u huma palissa għaddejjem l-investigazzjonijiet tagħhom u għedin fil-fatt um, jinformaw li dawk in-nies li huma involuti msemmijin fuq il-lista u ħaj jitkellmu iktar qudiem meta jaraw li kollhom stampa iktar ċara għalihom. Mela, din kienet informazzjoni minn ħatiesa biex ngħidilkom u nurikom li aħna provajna nistiednu iktar parteċipanti nittama li rnexxinna. Mela, nerġa' nagħti merħba li tliet kelliema tagħna illi il koll nafu minnuma għanna l-Giovanni Kessler, direttur ġenerali tal-Olaf, mis-sena 2011. Is-Sur Kessler kien avukat fl-Italja qabel ma kien prosekutur pubbliku wkoll qabel ma kien maħtur sabiex jaħdem fl-Olaf. Aħna s sewek fil-Parlament Ewropew naħabba li kellna ħafna dibattit interessanti miegħu fuq l-istat ta' dritt ukoll nixtieq nati merħba u koll Simon Rionde, ġej minn Franza, rappresentant tal-Europol u Klaus Mayer Kabri, illi huwa membru Ġermaniż tal-Kolleġġ tal-Eurojust. Aħna ftemna fuq dawn ir-regoli għal dan is-smieħ. Ħajkun hemm mistoqsijiet illi ħajkunu il panel il-membri ma tantx għaw ħafna minnom għawek, iżda għanna ftit, il-ġimma kienet festa għek fil-Belġi, forsi għalek għanna dan id-dewmin. Iżda aħna ħanimxu hekk li nagħtu 10 minuti ta' introduzzjoni għal kull kellim fil-panel u mbagħad nisimgħu rappreżentanti tal-kumitat illi għal ħames minuti kun jistgħu jisaqsu mistoqsijiet t-weġibiet. Nixtieq nisiden lil Sur Giovanni Kessler sabiex jitkellem l-ewwel jekk jogħġbok. <coughs> Grazzi. Nixtieq ngħid kemmtejn dwar Olaf. Dak li diġà sar fuq il-file tal-Panama Papers u forsi ngħid anti kemm Tejn dwar suġġerimenti ta' politika bażi ta' l-esperjenza illi ksibna. Palma tafu Olaf tinvestiga il-frodi u irregolaritajiet li jeffetwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea kif ukoll imġieba mux irqam mill-istituzzjonijiet u il-ħaddiema funzjonali tal-Unjoni Ewropea din hija l-ħidma investigattiva kif ukoll hemm mandat tal-kontribuzzjoni lejn l-iżvilupp ta' politika Ewropea għal kontra l-frodi. F'eżerċitar tal-mandat investigattiv tagħna aħna Pala Olaf nużaw il-sorsi ta' informazzjoni kollha li huma miftuħu u disponibbli. Investejna fi snin moddija għal ksib ta' odota tal-aħħar ġenerazzjoni għall proċessar u analizzar tal-informazzjoni minn sorsi miftuħa għal dastant meta il-Panama Papers ġew pubblikati, l-analisti ta' Olaf irrealizzaw minnu fih illi dokumenti setaw jgħinu fil-ġida kontra l-frodi l-korruzzjoni u anki fil-kondotta ħażina tal-personal tal-Unjoni Ewropea għal dastant fil 10 ta' Mejju 2016 Ekk kif id-data tal-Panama Papers tal-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti Investigativi saret disponibbli aħna nizilna l-database tal-papers li kien fija 430.000 kważi isem jew ismijiet entitajiet, persuni u kumpaniji illi saru disponibli. Dak illi għamilna kien illi niverifikaw jekk dawn it-tlet kategoriji kellhom xi tip ta' rabta mal-kumpaniji offshore illi inkixfu bil-Panama Papers. Aħna ħadna tliet kategoriji. L-ewwel kategorija kienu personal u membri tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u ħanċċara minn ftit ieħor it-tieni kategorija l-esperti li jagħtu servizzi fil-proġetti tal-Unjoni Ewropea u beneficjarji ta' finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea it-tielet kategorija persuni u entitajiet illi kienu diġà involuti f'investigazzjonijiet ta' Olaf pendenti jew maluqin ħan iċċara minna u ftit teori kategoriji dak li għamilna u li verifikajna jekk fl-430.000 ta' isem ta' persuna u kumpanija disponibli bil-Panama Papers jew marbuta mal-Panama Papers kienx hemm Fil-fat rabta ċara ma dawn it-tlet kategoriji li semmejt, verifikajna jekk dawn l-430.000 isem disponibli kien xem personal jew membri tal-Unjoni Ewropea pala l-istituzzjonijiet stip ta' personal tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea aħna daħalna fis-sistema tagħna l-ismijiet tal-Unjoni l-ismijiet li kellhom pożizzjonijiet għolja ta' ġestjoni l-ismijiet tal-kummissarji tal-kolleġġ preżenti u l-kolleġġi preċedenti l-ismijiet tad direttur ġenerali fostom tiegħi l-ismijiet ta' diretturi u diretturi eżekuttivi ta' l-aġenziji kollha l-ismijiet tal-membri parlamentari Ewropej kollha 810 naf li jintom inqas minn 810 iżda jkun hemm bidliet sostituzzjonijiet għal stant data disponibbli. U edna anki l-ismijiet tal-kategoriji tal-personal fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea il huma taħt riskju għoli personal għal-jom għafas regolatorju applikabli u indipendenza kienu ma juża tal ogħla importanza għal ħiliet partikolari li huma jwettqu bħal amministrazzjoni budgetarja il-xiri pubbliku, eh, l-uffiċjali ta' spazzjonijiet dawn is-smijiet kollha inġabru u ġew verifikati jekk xi wħud minn dawn l-ismijiet kienux marbuta fil dawn l-istej ta' 430.000 persuna u entita' imniżla. It-tieni kategorija ta' data illi fassalna kienu l-esperti li jiprovdu servizzi għal proġetti Ewropej u beneficjari ta' finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea u bħalma qalu l-persuni u l-entitajiet illi kienu involuti folaf u l-investigazzjonijiet preċedenti u attuali għal stant l-antana ma kienx bess l-insibu frodi jew imġieba mux xirqa iżda anki vulnerabilità tal-programmi birrieda ta' tiswija f'każ ta' dan. Kollox ma kollox, Olaf Fanħares Warbel 40.000 persuna u kategorija ta' dawn l-ismijiet. Iżjed minn 50% ta' dawn l-40.000 isem jew entita' huma marbuta ma' tielet kategorija persuni u entitajiet diġà involuti fl-investigazzjonijiet preċedenti jew attwali tal-Unjoni Ewropea. Kenna iżjed forsi informazzjoni għal kieku l-investigazzjonijiet tagħna. Aħna verifikajna jekk fl-430 isem li t-għat dispożizzjoni kien xem xaħat minn dawn l-40,000 iżjed minn 50% nerġanajt ngħid kienu diġà taħt investigazzjoni minn dawn l-40,000. Għal-istant, eżerċizzju faċli ma kienx dejna namlu screening ta' data l-ewwel net. Ċela darba anke fl-lingwaġġ forensiku bekker nexxin nanneħu xi inkonsistenzi mid-data per eżempju, isem slaviku, meta jiġi tradot mill-isem ċirilliku kol litri latini, jista jieħu spelling differenti. Għallastant, trittoħt attent. Id-data ta' dawn l-40,000 isem ta' entità ittaħlu f'database partikolari. L-analisti mbagħad qarblu kollox biex jaraw ir rabtiċċin huma mbagħad kien hemm il-matches jew dawk li kienu kważi match minħabba żballi fl-spelling. Mela fil-fatt minn dawn 430.000 verifikajna 40.000 u minnom sibna 17 il-riżultat riżultat baxx ħafna meta wieħed qabel in-numri ta' kumpaniji u individwi. U dan huwa sinjal tajjeb ħafna l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna rajna illi fostom kien hemm kumpaniji li kienu diġà suġġetti għal investigazzjonijiet ta' Olaf li kienu bdew qabel il-pubblikazzjoni tal- Panama Papers Iżjed minn nofs dawn iż-17 il-każ kienu diġà entitajiet jew persuni illi kienu jew għadhom taħt investigazzjoni ta' Olaf. Din żiedet informazzjoni fil-każ tal-investigazzjoni. Għadha stant għabbażi tal-analiżi tagħna illi għadni kif sħat fuqha kif ukoll dwar l-informazzjoni addizzjonali marbuta mal-Panama Papers u miksuba minn sorsi oħrajn Olaf fetħu erba investigazzjonijiet oħra palma diġa ġibt lil kumitat bil-miktub. L-investigazzjonijiet ta' domaddin u għal-dastant ma nistax nagħti iżjed dettalji dwarhom. Nixtieq nisħaq illi Olaf jgħat jistudja iva dawn l-elementi iżda dan ma jurix ħtija ta' kwalunkwe reata Aħna permettu li niċċaraw illi kanna bess aċċess għal ftit li xejn informazzjoni dik li ġiet ippubblikata nhar 19 ta' Mejju meta mqabla ma' firxa wiesa ta' data illi hemm fil-Panama Papers aħna stajna biss naraw u narblu il-qċċata tal-iceberg għatem 11 il-miljun dokument ta' poċ illi għadhom ma tqedux għad dispożizzjoni illi fil-fat smajt issa xi ħaġa dwar il kast ta' Danimarka tal-mu mħiġ disponibbli għalina u safejna fuħna għadhom ma kienux imqiegħda dispożizzjoni ta' ħadd. Sawa, Dan irdu kollhom emails barbateni, kontijiet bankari. Għandek il-sida beneficjarja li tkun moħbija fil mandata illi ma ġewx mikxufa. Mela dwar fis-sibijiet li nista' tafu illi riċentement fl-2015 ġiet adottata direttiva kontra l-ħasijiet tal-flus mill-Unjoni Ewropea previżjoni tal-informazzjoni bajn għal-donajn trasferimenti biex ikun hemm iżjed trasparenza fil-każ ta' trasferimenti u fit-tal tal-attakki terroristiċi ta' Pariġi kien hemm anke talba għad-direttiva għat-trasposizzjoni direttiva sa' tmiem l-2016 jiena tassew tassew nappoġġa dawn l-istituzzjonijiet għanna tassew bżonnom fl-Ulju tal-2016 il-proposta talba tal-emendar ta' direttiva biex inkomplu nejnu setat tal-intelligence finanzjarju tal-Unjoni Ewropea Inti semmej dan diġa sur President, il-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni tajt kollha maċċess tal-informazzjoni permezz ta' databases ċentralizzati u reġistru ċentralizzat li stati membri kollha jistabilixxu xi tip ta' dej sistema ta' ksib ta' informazzjoni għal kontijiet bankarji u s-sidien ta' dawn il-konti bankarji dan huwa tassew meħtieġ dak li nixtieq inżid ngħid hawnhekk u illi fil-waqt li dan kollu U ma tassew tajnuna bħala svilupp, l-ambitu tagħhom għadu wieħed limitat u importanti li nasbu l-informazzjoni finanzjarja biex nevitaw l-ħasil ta' flus u biex inwaqfu terrorizmu apparti il-frodi. Aħna rridu niksbu u nwaqfu dawn il-flussi finanzjarji minn attivitajiet illegali għal daqstant iridu nieħdu pass ulterjuri jekk sejrin noħol u reġistru nazzjonali ċentralizzat tal-kontijiet bankarji għandna bżonn ta' sistema li tkun mhux biex disponibbli għal imżajt finanzjarji li tkun għadha faċli iżda l-aġenziji kollha involuti li tukun hemm possibilità ta' aċċess ta' investigazzjonijiet għal reati finanzjarji kollha mhux biss fl-evażjoni tat-taxxa għala nagħmlu distinzjoni bejn ħasib ta' flus evażjoni tat-taxxa terrorizmu. X'differenza hemm korruzzjoni? Għalet namlu distinzjoni bejn korruzzjoni u ħasil tal-flus, terrorizmu u evażjoni tat-taxxa. Dawn huma reati marbuta minn flimkien u Diffiċ li tkun taf fil-bidu jekk hux każ ta' evażjoni ta' taxxa biss jew każ ta' ħasel ta' flus. Sfortunatament jekk taħdem ħafna drabi l-Unjoni Ewropea, mela qed għandna problema ta' terrorizmu mela nagħmlu direttiva fuq eh, terrorizmu, problema bl-evażjoni ta' taxxa, mela naħdmu fuq l-evażjoni ta' taxxa, naħsbu li għandu jkun hemm estansjoni għal problemi ekonomiċi kollha. Grazzi tal-paċenza ta' Kesla, eh, si eh, ħafna. Inti għattajtna rapport fuq dak li jamlu l-Olaf, tamil l-Olaf għanzi, issa ikolli nejt illi il-numri ma tanċadin fil-fat jiruna ħafna progress li mi weġib twis mistoqsijiet, iżda komplu nipruvaw investigaw sanna l-Simon Riondi fissam l-Europol. All members, thank you for inviting Europol to this public hearing. Grazzi tal-istudentu l-Europol għal dan ismieħ f'April f il kienem il-kxif ta' data li ġet ligd mill-ditta tal-avukati. Mela, 2.6 terabyte ta' storage space kienu inklużi illi kienet mur mill-1915 sal-2015 u kien hemm referenza l mijiet eluf għal persuni naturali u legali. Ħanamlu referenza din id-data bħala fil-fatt il-Panama Papers. fid 10 ta' Mejju 2016 l-ICIG għamlet disponibbli il-database bi 320.000 kumpanija li huma parti mill-kem sejħa Panama Papers simili għal l-ekkim sejjaħ offshore leaks preċedenti din il-database hija disponibbli għal mistoqsijiet online kif ukoll għal download biex tibqa' tużanki offline. Din ħadd tiġi msejħa bħala database tal-Panama Papers. Il-proċess eżatt fil-binja tal-database tal-Panama Papers hija inċerta l-ICIJ użaw amministrazzjoni interna u ċerta log files li kienu ta' Mossack Fonseca u mhux ir-riżultat ta' analiżi ta' 11.5 miljun files li ġew leaked per ta' xi verifiċi ma' din id-database qegħdin naraw illi id-databases mhux neċessarjament possibilità li ġu verifikati u memx informazzjoni disponibli marbuta mal-kontijiet bankali u mezzi ta' komunikazzjoni u informazzjoni kontestwali oħra. Madana kollu, Europol nizlu il-database tal-Panama Papers u għamlu verifika ma' databases autonomi tagħhom għal entitajiet komuni li jinsabu fit-tnejn. Il-Europol għamel dan il-verifiċi kena 3469 hit probabli hemm il-pakketti tal-pajjiżi li jistgħu jintbagħtu. Illa lix il-pajjiżi jisseridu jevalwaw jikkonfermaw il ħits ħafna rabtiet u identifikati ma' gruppi kriminali. Ovvjament kien hemm numru ta' focal points illi kellhom iżjed il-hits uh, minn oħrajn 1722 għal Sastrans, Emtik 388, Smoke 260. EOC dwar il-reati fil-Europa tal fant kellu 516 il-hit, it-tini l-ola forsi hemm affinità anki ma l-OCG eh, bil-Russu lejn is-servizzi tal-Mossack Fonseca. Mela, kien hemm focal point dedikat terrorizmu Islamiku u kien in-numru 6 b'116 il-ħiet. L-ambitu immur Lilin mill-beneficjani marbuta mill-tentattivi ta' frodi ta' taxxa u hemm rabta mhux biss ma' reati ekonomiċi bħal ħasil tal-flus u l-karussell tal-vat, iżda anke mit-terrorizmu l OCGs Russi, traffikar ta' droga, THB, l-immigrazzjoni legali u l-kriminalità fuq l-internet. Bħala pajjiż li qed jipprovdi informazzjoni Iġġeneralizzjat hits ir-Renju Unit tibel 377 hit iżda dan jista' jintrabat mal-fatt illi hemm il-biċċa kbira tal- quantitative data providers uh, li kontribwew għal focal point ta' sostrans. It-tielet post ta' Litwanja huwa marbut anke mal-OCGs ta' lingwa russa marbuta mad-data li ġiet leaked. Jiem wara il-inħarġet uh, il-data uh, tal-Panama Papers fil-medja Europol saqsa b'mod proattiv l-imsieħba kollha jekk hux fessibhom jew diġà fetħu investigazzjonijiet brabta mal-Panama Papers xi pajjiżi għalu iva fil-waqt li oħrajn u rew fuq rieda li jibdew investigazzjonijiet ta' bażi ta' disponibilità ta' data. Europol attend anki l-laqa ta' Eurojust dwar koordinament tal-investigazzjonijiet għaddejjin fl-istati membri. Sfortunatament, il-database tal-Panama Papers u rapporti tal-medja mhumiex biżejjed fil-biċċa kbira tal-istati biex jimdew investigazzjonijiet formali u rifjut tal-ICIJ eh, li jipprovdi id-data set sħiħa miex tajnuna l-investigazzjonijiet. Europol ukoll mhumiex f'pożizzjoni illi eh, kollha mill-Panama Papers data kollha kemm kieku nkunu nistgħu ndaħluha fil-flussi tad-data għal proċeduri u dan iwassal għal sfruttament sistematiku tal din il-firxa ta' intelligence ġdida li tkun tassew ta' jnuna mbutatura l qudiem fl-investigazzjonijiet illi kienu marbuta u imxekla mis-segretezza ta' dawn il-kumpaniji offshore. Europol għadu l-est jgħin l-istati membri fl-investigazzjonijiet kollha tagħhom. Grazzi. Herjon. Grazzi ħafna l sorjandi L-aħħar komment li għed inti kien interessanti ferm, manka minħabba illi aħna għadna m'għandniex aċċess sieħ, aħna fil-fatt ma nistax naslu għal konklużjoni importanti u interessanti ħafna illi qed tgħid illi għandna madwar 349,000 informazzjoni importanti u anke grazzi tal-informazzjoni li tajtna. Issana li Klaus Mayer Capri li huwa il-membru Ġermanis tal-Kolleġġ tal-Oriġas Jekjerġba. Grazzi ħafna, Sur President, Juri, membri ta' dan il-Parlament Ewropew, Sinjuri Lemonet, grazzi ħafna ta' din l-istadina. Nixtieq illi nirringrazzjakom tal-li fil-fassidentuni u jiena nixtieq illi iżda nitkellem bl-Ingliż u nkomplu bid-diskussjoni. Franċiż ftit naf. U nistaw nitkellmu fuq ir-rwol l-ewwel tal-Eurojust fil-qasam tal-, -tal ħassil tal-flus u anka ħanitkellem fil-problemi prattiċi f'dak li għandu xaqsam il-kooperazzjoni. L-Eurojust u l-unit tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Ewropea għandna l-mandat illi naġlu l-investigazzjoni u il-prosekuzzjoni kemm jista' jkun u il- kooperazzjoni bejn l-autoritajiet ġudizzjarja. il-kooperazzjoni mhix biss illimitata l-istati membri, iżda anke l-partijiet terzi u anke f'dan il-każ nistgħu inqisu lil Panama bħal wieħed mill-imsieħba bħal nistgħu nikkoperaw magħhom. U importanti li intom tkunu tafu illi qegħdin naħdmu iktar fuq id-domanda tal-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi tal-istati membri, ġifieri aħna qegħdin nintalbu ninvestigaw, mhux qed ninvestigaw aħna stess iżda Qed nisolbu sempliċement li ssir investigazzjoni fil-Libri Nazzjonali aħna responsabbli mill-laqgħa ta' koordinazzjoni u l-laqgħa ta' koordinazzjoni sempliċement fisser li inti tlaqqa l-partijiet kollha involuti fih dan l-Uffiċċju tal-Prosekuturi Nazzjonali jiltaqgħu fuq livell Ewropew u jiddiskutu l-każ mill-bidu sal-aħħar, jiftemu fuq xi xixtiequ jagħmlu x'tib ta' problema jridu jsolvu u naturalment huma jixtiequ li jasmu bejnietom informazzjoni għandhom bid-dispożizzjoni tagħhom. Ħaġa importanti ħafna hija li f'dawn it-tip tal-laqat inti qed toħloq ċertu fiduċja bejn l-uffiċċji tal-Prosekuturi Pubbliċi Nazzjonali hija importanti ħafna. Aħna fil-fatt għandna ċ-ċentri ta' koordinazzjoni dawn huma ċentri li aħna permezz tagħhom qegħdin organizzaw il-Joint Action Days illi fil-fatt f'jum wieħed hemm ħafna miżuri penali li jkunu introdotti f'bosta stati membri differenti, ġifieri konfiskaw ċertu prodotti, jarrestaw ċertu nies, jinvestigaw ukoll ċertu nies partikolari u dan din l-azzjoni tkun koordinata fuq il-livell Ewropew aħna wkoll nappoġġaw il- Joint Investigation Teams, dawn it-teams ta' investigazzjoni konġunti illi sempliċement edin jagħtu l-assistenza legali ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu skambju ta' informazzjoni fir-real time f'dak il-ħin stess. Lura ġust fiex jidħol fil ħazil ta' flus aħna rajna illi kienem numru ħafna kbar ta' kazijiet mis sena 2012. Fis sena 2012 aħna kanna xim ktar minn 200 kas. Issa għanna 285 kas jina naqbel ma l-sur Kessler meta jgħid l-każijiet tal-ħasil tal-flus. Ħafna drabja marbuta mal-frodi, mal-korruzzjoni, traffikar ta' drogi u anka terrorizmu. Ġifiri, iva nasab li kun daċxajn artifiċjali jekk aħna nifirtu dawn il-kwistjonijiet mill-ħasil tal-flus. Fil-investigazzjoni l-analizi tagħna aħna rajna li f'57 laqa ta' koordinazzjoni il-kwistjonijiet tal-ħasil tal-flus kienu diskussi u aħna kellna 12 ġiet li kienu waqfa ħalli naħdmu iktar fuq il-ħasil tal-flus. 57 laqta koordinazzjoni għal 285 kas naħseb li tista' tistgħu taraw kemm importanti li jkun hemm koordinazzjoni minħabba li għal kull kwart ta' dawn il-każijiet hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni fuq livell internazzjonali. X'tib ta' problemi aħna eh, faċċajna? U kif jista' jkun li insolvondhom il-problemi li għanna aħna nafu li hemm daqsxejn ta' dewmien fl-eżekuzzjoni u implementazzjoni tal-lajnuna legali. Kultant huwa diffiċli ħafna namlu hekk, speċjalment meta aħna ħajkonna bżonn eh, tal-biet oħrajn bħal per eżempju data ta' transactions, data oħra u anka informazzjoni minnaħa ta' xida fuq nis li huma suspettati illi minħabba illi ħafna drabi l-awtoritajiet lokali jaħdmu b'mod differenti. Allura fl-istat membru stess ikun hemm bżonn ta' iktar koordinazzjoni. M'hemmx awtorità waħda ċentrali ta' koordinazzjoni li hija responsabbli li tipproċessa dawn it-talbiet tal-informazzjoni. Dan l-aħħar rajna illi kanna kas li juri kem il-Euroġustista joffri valur miżjut il-kollegi mir repubblika ċeka kienu għaddin b'investigazzjoni fuq evażjoni tat taxxa u ħasil tal-flus. Id-danni kienu ta' kważi 25 miljun euro huma skoprew fejn kien il-kont tal-bank. L-Austria. U kien permezz tal-koordinazzjoni ma nhar ħafna li saret fiħdan l-Eurojust li aħna stajna nikkonfiskaw dawn il-25 miljun mill-kont Awstrijak. U stajna wkoll namlu hekk qabel ma il-persuna li kellu il dan il-kont tal-blank kien tal-ordni li dawn il-flus kellhom ikunu trasferiti għal kont tal-bank ieħor. Kieku konna daqsxejn iktar tard sa satejn tliet snijat iktar dawn il-flus kienu ħaj jisparixxu iżda minħabba li eh, aħna kellna koordinazzjoni tajba aħna konna nistgħu nieħdu eh, azzjoni f'waqta u nikkonfiskaw dawn il-flus. Nista' jkollna dan xejn ta' problemi meta niddiskutu l-elementi differenti tal-reati kriminali għandna ċertu regoli fejn aħna naraw il-reati kriminali ta' taxxa hija r-reati iżda jidu naraw il-punti tekniċi jekk dan rixat issir investigazzjoni mill-awtoritajiet ġudizzjarja pereżempju jew nkella mill-awtoritajiet oħrajn dan kollu jista' jxekkel ukoll il-koordinazzjoni fuq livell transkonfinali. Anka problemi ta' ġurisdizzjoni jistgħu jinqalgħu pereżempju jekk il jekk l-investigazzjoni għaddejja f'pajjiż partikolari u jixtiequ illi pereżempju jkun hemm l-assi ta' dik il-persuna li tkun suspettata bil-ħasil tal-flus illi l-assi tagħha jkun konfiskati f'stat membru ieħor jista' jkun ma jkunx possibbli minħabba li jkollu jistenna l-istat membru l-investigazzjoni fil-pajjiż ieħor isiru wkoll ikunu konklużi anke li friżar tal-assi u l-konfiskar ta' dak illi kien il-profit ta' reati kriminali aħna nafu wkoll illi rridu nieħdu azzjoni dejjem u nortu fl-għamil ħaj lil dawn. In-nies illi huma qegħdin jikkommettu reti kriminali li ktar ġarb tinterassom li hija l-flus waħna. Naraw li f'dawn il-każijiet nafaċċa ħafna mdew il-problemi semmejtilkom, semmejtu ukoll każ anke fil- kwestjonarju u sabiex natikom idea ta' koordinazzjoni Mill-Ġermanja biss fuq dan il-każ wieħed kien hemm 600 itra ta' talba ta' informazzjoni li ridet tintbat u rridu jkunu implementati wkoll ġifri tistgħu timmaġinaw kemm ikun diffiċli meta jkollok daqshekk talbi tal-informazzjoni. Ġifieri jekk l ġast jidħlu fl-investigazzjoni minn eh, stadju bikri naħseb li dan jikun jista' jkun siwi ħafna. F'dak li xaqsam il-Panama Papers kellna laqa eh, tal-bidu tal-investigazzjonijiet li kienet importanti ħafna u aħna rajna li f'dan il-każ li huwa daqshekk każ importanti kultant huwa diffiċli anka mill-aspett loġistiku illi nagħmlu hekk. Pereżempju, għal ta' koordinazzjoni normali illi tqum minqas minn 8,000 euro. Il-koordinazzjoni f'dan il-Panama Papers tiswa xi 60,000 euro din hija xi ħaġa kbira ħafna problematika għal kull organizzazzjoni naħseb li dak li aħna għanna namlu u għalli konna komunikazzjoni tajba u effiċenti bejn l-autoritajiet involuti naħseb li propju din kienet l-ewwel possibilità li aħna kellna fejn l-Uffiċċju tal-Prosekuturi Pubbliċi setgħu jitkellmu ma' xulxin, setgħu jagħmlu skambju ta' informazzjoni u setgħu jipparteċipaw għabażi tal-informazzjoni li nkisbet diġà minn ħaddieħor. Jekk aħna rridu nikkoperaw mal-Panama hemm modi differenza kif nistgħu nagħmlu dan permezz tal-laqgħa ta' koordinazzjoni, però aħna rridu naraw illi m'għandniex strumenti legali li jistgħu jiffaċilitaw il-proċessar ta' dawn l-tri ta' talbit ta' informazzjoni hemm ċertu stati membri li għandhom mod ieħor ta' kif jistgħu jikkomunikaw mal-Panama iżda rridu naraw u narfu l-fatt li dan il-kanal diplomatiku jimxi bil-mod ħafna ġifieri irridu nużaw l-esperjenza li ħna fuq l-livell Ewropew u għandkom il-Eurojust li huwa l-pjattaforma ideali għal dan it-tip ta' koordinazzjoni u aħna F'dawn l-aħħar ftit jien batna itra lil Panama biex nistednuhom ħalli jipparteċipaw fl ta' koordinazzjoni u hawnhekk aħna nistgħu ngħidulkom x'qalulna qalulna li huma lesti li jkoperaw magħna fuq livell internazzjonali. Naħseb li biex nikkonkludi nista' ngħid li l-Eurojust għandhom ruwol importanti ħafna fil ġilda kontra ħasib tal-flus u l-evazjoni tat-taxxa, problemi legali u tekniċi jistgħu jinqalgħu jittista' tagħmilha diffiċli ħafna il-xogħol l-investigazzjoni. Iżda mingħajr ma jkollna koordinazzjoni naħseb li qasbis nistgħu nilbu dawn it-tip ta' problemi. U naħseb li nistgħu ngħidu wkoll li għadu mhux il-waqt illi aħna nqisu possibiltajiet li naqsu mill spaces tagħna anke għall ġas mill-budget tal ġas grazzi ħafna. Grazzi, eh, Sur Majer Kabri, semmejt ħafna aspett interessanti għal-diskussjoni tagħna f'temna aħna illi iż-żewġ ħaj jitkellmu l-ewwel jistaqsu mistoqsijiet u jirċivu tweġibiet għal ħames minuti. Mela nistieden Mr. Kufur. Well, thank you so much, Chair. And... Grazzi ħafna, President, u grazzi għal prezentazzjonijiet u għatweġit li battu bil-miktub. L-ewel mistoqsija mill-ewel l-Eurojust. Inti għat jekk niftakar sew illi kwart

Anki fit weġibiet ta'kom intom referejtu għall-ostakoli li hemm għall-kooperazzjoni bejn il-Pulizija u l-awtoritajiet l-oħrajn. Għalhekk intom taħsbu illi tkun ħaġa tajba illi jkun reġistru standardizzat ċentrali fl-Unjoni Ewropea li jkun eh, aċċessibbli għall-Istati membri li jkun fih eh, ammont ta' informazzjoni minima mill-awtoritajiet rilevanti. U l-Europol fit-tweġibiet tagħkom miktubin intom eh, tajtu ħafna informazzjoni utli ferm. U intom għatunna li l-Europol tirċivi biss eh, informazzjoni frammentata mill-Istati membri, għaliex huma l-Pulizija mill-Istati membri li jiddeċiedu jekk għandhom xi kontribwixxu għal ċerti każijiet u m'hemmx livell minimu li ġie stabbilit kif tistaw tiżguraw li kunem kooperazzjoni aħjar bejn l-istati membri u li dawn jibatu l-informazzjoni rilevanti l-Europol. Hemm eh, xi affarijiet li tidu taqsmu umana? Grazzi ħafna nixtieq li l-ewwel nisiden sur Majer Kapri sabiex wieġeb dawn iż-żewġ mistoqsijiet. Mbagħad is-sur Rion dejjem mbagħad is-sur Kesla naturalment jekk ixtieq iżid xi ħaġa tista' wkoll għanna ħames minuti biex eh, nismu t-tweġibiet. Really... Jena ma nistax nikkommenta fuq uh, eh, id-direttiva imma dak li huwa importanti għalfejn tajtkom dawk iċ-ċifri u għalli propju in-natura tal-ħasil tal-flus hija tali li bħala awtorità nazzjonali mhux se tkun kapaċi issib tarf il-natura transkonfinali ta' din it-tip ta' kriminalità għalhekk hemm bżonn illi tkun f'pożizzjoni li tikkopera mal-sħab tiegħek fl-Unjoni Ewropea u anke f'pajjiżi terzi għaliex ħafna drabi dawn li jkunu involuti wkoll u jekk inti ma jkollokx pjattaforma sabiex tagħmel dan isir diffiċli ħafna. U l-pjattaforma b'mod partikolari f'każijiet fejn inti titkellem ma' partijiet terzi, seta li kollha l-Unjoni Ewropea tkun differenti jekk wieħed jiġbor flimkien ir-riżorsi jekk ikun ikun hemm 28 stat membru li qegħdin jitkellmu fl-istess ħin ma' msieħeb partikolari differenti milli kieku jitkellmu wieħed ma' wieħed. u din il-pjattaforma hija l-Eurojust teżisti diġà u dak li tridu intom tiżguraw huwa li dan it-tip ta' xogħol jista' jsir kif inu xira u dan sfortunatament jirrikjedi il-flus għattilkom x'tiswa laqa ta' koordinazzjoni u jekk intom torganizzaw bosta minn dawn il-laqat, il-budget għal dawn il-laqat ta' koordinazzjoni eh, jispiċċa u barra minn hekk ikollok bżonn ukoll il-riżorsi umani, il-personal. Għalhekk jiena kieku l-appelli nagħmel huwa dan użaw il-pjattaforma eżistenti bl-aħjar mod possibbli, mod partikolari f'każijiet bħal dan. Is-sur Riunde. Iva, grazzi għall-mistoqsija tiegħek. Suġġeriment għal aktar kooperazzjoni Jiena naħseb illi il-flus jew huwa lan għal kriminalità organizzata jew inkella meħtieġ għal terrorizmu għalhekk il-flus iridu jkunu fil-qalba tal-investigazzjoni tagħna għalhekk il-Presidenza Olandiża u dik Slovakka issa qegħdin jiffukaw ħafna fuq l-investigazzjonijiet finanzjarji għalhekk kif nistgħu navvanzaw. Naħseb illi rridu nikkonvinċu aktar FIUs biex jaqsmu eh, rapporti dwar transazzjonijiet suspettużi eh, ma maħna hemm seba li qegħdin jikkontribwixxu eh, huwa importanti li jkun hemm aktar sabiex ikonna stampa iktar ċara dwar dak li qed jiġri eh, f'termini ta' transazzjonijiet sospettużi u kif se nindirizzaw dawn l sitwazzjonijiet Aħna f'jannar bdejna bil-ħolqin tal-unità tal-intelligenza tal-intelligence finanzjarja u dan issa rridu li kunem netwerk effettiv bejn l-FIUs u wkoll ma l-Aġenziji oħrajn tal-infurzar tal-liġi flimkien mal-Europol. Naħseb li dan huwa essenzjali. Issa, kif jista' jkun hemm aktar kooperazzjoni Jiena naħseb illi aħna fl-Europol u l-Parlament Ewropew ukoll probabbilment jista' jagħtina daqqatit aħna rridu neliminaw l-ostakoli legali għall-iskambju ta' informazzjoni bejn aġenziji differenti. Issa huwa essenzjali li l-FIUs ikunu jistaw jaqsmu informazzjoni ma' aġenzijiet tal-infurzar, aġenzijiet tal-dwana eh, f'pajjiżi differenti malajr u b'mod sempliċi mingħajr ebda restrizzjonijiet li jemanaw mill-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom u naħseb illi il-konnessjoni li tista' ssir b'mod ċentralizzat permezz ma, ma l-Europol tista' tatina idea iktar ċara u tgħin ukoll l-investigazzjonijiet fl-istati membri. Sur Kessler. Il-regolament fuq il-ħassil tal-flus naħseb dak li hemm bżonn huwa li eh, l-emendi ta' Lulju tal-2016 tal komissjoni jiġu approvati sabiex eh, l-FIUs kollha ikunu jistaw ikollhom aċċess għal data banks ta' kull wieħed mill-istati membri. Tini net ikun pass ieħor li mhux previst bħalissa febda waħda mill-proposti emendenti ma' forsi l-Parlament jista' jappoġġa din l-idea għal il-Parlament Ewropew jiproponi illi dan il-data bank sir accessibli għall-Aġenziji kollha tal-Inforzar tal-Liġi fl-Unjoni Ewropea kif qal il-kollega tiegħi u anki lill-Olaf. Anki lill-Olaf. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal tini ko-rapporter is-sur Jetzek li mux hawnhekk għalhekk is-sur Louis Michel se jitkellem għalih. Is-sur ġezek mux jgħat għawnek eh, ma setax ikun għawnek mela l-ewel komment minn naħarti għaj li tlet kellima l-ewel net grazzi tal-li għedinaw. Jena smajtkom titkelmu ħafna bejn il-koordinazzjoni jitkom u koordinazzjoni b'mod ġenerali u naħseb li l-koordinazzjoni ħafna drabi miex effettiva u tiħu ħin u wisq xogħol Għallek jena nishti eh, li intom tajdunna xtaħsbu dwar dan un bat ħagġoħra fuq l-intervent li għamil sur Kessla tal-Olaf li ħareċ b'elementi interessanti ħafna li dejja ta' reġistru dwar il-kontijiet fil-bank. Għandi mistoqsija li sur Kessler għalix jiena ħafna drabi nisma' jekk il-liġi u l-leġizlazzjoni tal-protezzjoni tal-ħajja privata u komx fil-ħidma ta'kom ta' riċerka u anki fil-ħidma ta' koordinazzjoni naħseb illi kun interessanti nisma x'taħseb inti dwar dan għaliex ħafna drabi aħna eh, nitkelmu eh, u jew nużaw il-protezzjoni tal-ħajja privata sabiex noħolqu dibattiti ta' prinċipju u ma jkunx hemm iktar kxif. Naħseb li ħaġa serja ħafna kontinti wkoll semmej dan it-tieni punt għaliex ħafna drabi nagħmlu distinzjoni bejn ħasil tal-flus, evażjoni, frodi u anki eh, ottimizzazzjoni fiskali u jiena naħseb li dan huwa suġġett wieħed li għandu Eh, definizzjonijiet eh, mħawdin li ħafna drabi id-dajje fir-rwol ta'kom għalhekk jiena nixtieq illi eh, tajdu li ftit jekk intom diġà riflettejtux għaliex xina kemm il-darba mill-ta' dil-mistoqsija Xi darba se jkollna definizzjoni komuni ta' dawn il-konċenti illi fl-aħħar mill-aħħar huma parti mill-istess fenomenu għaliex ikun xikun it-tip ta' frodi jew it-tip ta' reat eh, xorta waħda huwa reat aħna nitkellmu dwar il-ħassil tal-flus jew l-evażjoni tat-taxxa Għalhekk eh, naħseb li danna u koll huwa element importanti ħafna. Kem baqa li ħin jek joġbok, mela aħjar nieqaf u nerġa' intervjeni aktar tard, grazzi. Grazzi ħafna Sur Michel, Sur Kessler, kjoġbok biex twieġeb. Il-protezzjoni ta' data hija xi ħaġa li hija bżonn juża għalhekk il-privatezza u l-protezzjoni fost huma fost il-ġrittijiet fundamentali jinsabu fil-minsuġa fil-leġislazzjoni Ewropea. Il-punt huwa li l-leġislatur kultant ikollu jikkoordina miegħu innifsu għaliex kultant ir-regolamenti fuq il-protezzjoni ta' data jitfal slub tal-imot fuq il-protezzjoni ta' data jsiru b'mod ieħor u kultant ikun hemm kontradizzjoni jew ikella nuqqas ta' ċarezza fil-liġi li mbagħad twassal għal problemi għalina mhijiex il-protezzjoni ta' data fiha nfisha li toħloq il-problemi għaliex aħna naqblu maħħadin bisħieħ. Imma kultant fil-leġislazzjoni dan ma jkunx ċaru dan japplika b'mod partikolari għall-Olaf Eh, għaliex eh, l-ola fanda eh, hija entità amministrativa taqa taħt ir-regoli kollha tal-protezzjoni tad-data tal uffiċċju kollha tal-Kummissjoni ma fl sessin hija entità investigattiva u aħna rridu nirrispettaw ir-regoli kollha ta' dawn l-investigazzjonijiet kriminali però li xi kultant ikunu konfliġġenti mar-regoli tal-amministrazzjoni għalhekk mhijiex il-protezzjoni tad-data li hija problema fiha infissa imma problema tan noqqas ta' ċarezza ċertezza fil-leġislazzjoni. Il-leġislaturi jridu jieħdu eh, pożizzjoni dwar dan. U fuq l-aħħar parti tal-intervent tiegħek, Sur Michel, jiena naħseb, anzi jiena naqbel illi m'għandniex ikonna approċċ frammentat, jena naqbel li hemm bżonn ta' definizzjoni waħda komuni imma l-ħasil tal-flus m'għandux biss il-problema ta' definizzjoni li mhix ċara, imma l ħasil tal-flus kif taf inti jeżisti biss meta ikun twettaq rejat ieħor għaliex inti tista' taħsel il-flus biss meta l-ewwel tkun wettaqt rejat ieħor li jkun għalalek il-flus għalhekk hija ħaġa stramba li aħna nistgħu ninvestigaw biss fuq il-ħasil tal-flus mingħajr ma jkollna l-possibilità li nużaw l-istess data biex ikonna provi fuq ir-rejati li jkunu twet u qabel ma jkun sar il-ħasil tal-flus. Għallek aħna iva għanna bżon ta' approċ leġislattiv li ikun olistiku mhux wieħed iframmentat. Grazzi ħafna. Għaw xaħat li jishtiq jikkumenta iktar? Le. Tajjeb, mela użajna l-ħames minuti li kena dispozizjoni, mela ejja wissanaddu għassur Otmar Karas. Sur President, il-mistoqsija tiegħi ċara u nindirizza lil kulħadd li qed fuq il-panel. Li tlieta li juma għandna l-pjattaforma tal-ġurnalisti, l-Konsorzju Internazzjonali tal-Ġurnalisti Investigattivi u nixtieq nsassik Intom kif qegħdin tikkoperaw ma' din il-pjattaforma ta' ġurnalisti? Għandkom forsi eh, kuntat maħħom intom saqsejtu għad-dokumenti jemmek tawom kom il-dokumenti u fil-fat kif eh, tasbu li tistgħu t-konkludu kem sodisfatti fuq il-dokumenti l-informazzjoni li tlabtur u innatajtu. Sir Majer Kabit sa tibdenti, il-tweġiba tiegħi? forsi l-iktar waħda li mhijiex ta' sodisfazzja minħabba li l ġas ma jagħmlux investigazzjoni, iżda jagħmlu biss koordinazzjoni tal-investigazzjonijiet li jkun qed jiġru aħna ma naħdmux allura direttament ma' din il-pjattaforma. Huma l-prosekuturi pubbliċi nazzjonali li għandhom dan ir wol iżda mhux l ġas bħala istituzzjoni. Grazzi, Sur Riondi. As for Europol. Fir-rigward ta' l-Europol, aħna ma nistawx ikonna kuntatt dirett mal-ICIJ. Aħna qegħdin naħdmu biex nejnu lill istati membri u l-istati membri jridu jibatu id-data sabiex aħna nkunu nistgħu nżommu fil-databases tagħna. Aħna rridu nistgħu biss niverifikaw ma' databases eżistenti imma ma nistgħux nitolbu lill-ICIJ biex tatina il-data għaliex il-dawk li jibatu id-data huma l istati membri. Is-Sur Kessler, Differentiment għal dak li qalu l-kollegi, aħna entita' investigattiva u għalhekk b'mod differenti aħna stajna nikkuntattjawhom. U l-ewwel nett aħna ħdimna fuq id-data li hija disponibbli pubblikament u wara ikkuntattjajnihom aħna sibna rappreżentanti eh, ma tagħhom fil- kwartieri tagħna fl-ola fu u ukoll biex jagħtuna l-bqija tad-dokumenti illi ma mhumiex aċċessibbli u li kieku kienu eh, kunu utli ferm fl-investigazzjonijiet tagħna u t-tweġiba li ta' tawna sissa hija le u ir-raġuni ewlenija ngħidu hekk aħna m'għandniex seta li nimponu xejn imma nistaw nsaqsu. U għalek tlabna din eh, l-informazzjoni, pero għallunna le sissa. U raġuni u l nija tal-għallunna le u għalli jekk huma jikxfu id-dokumenti kolla, għandhom nejn illi eh, jesponu il-sors ta' din l-informazzjoni u eh, għalek ma kenni aċċess u aħna mhux biħsibna inħalsu il-flus kif għamlu l-autoritajiet tat taxxa daniżi fil-fatt imma laqas ma tlabna flus. Iva. It-tweġiba ġivejna u koll anka fuq eh, din il-protezzjoni u koll li jem bżon li nippreserva. Grazzi ħafna li l marat fadallek minuta u nofsek t-saqs mistoqsi oħra, Iva. Il-problema naf dwarra jiena naħseb li ħaġa importanti hija li mhux id-dokumenti kollha jintbatu. Iżda mħabba di ma tistax tintuża bħala skuża laqqas Iżda minn dak li ntqal mill-membri tal-panel huma il-prosekuturi pubbliċi illi huma responsabbli. Allura intom x'tip ta' koordinazzjoni għandkom mal-istati membri tistgħu tarfu illi min-naħa tagħhom huma jlasti li batu l-informazzjoni iva jew le. Trod? Tuġiba fil-qosor iva jiena nixtieq illi nġbid l-applikazzjoni għal prezentazzjoni li ħassir minnaħa tal-Pulizija, uffiċjali tal-Pulizija u proseguturi pubbliċi nazzjonali mħabba li żgur li kom iktar informazzjoni minni. So far we have Sa issa aħna marċvejni xwis kena ħadna ħafna ħin biex nanalizzaw id-data u biex Eh, n-ezaminaw 3469 hit għallek dawn il-pakketti pajis pajis se jintbatu din il-ġimma u eh, wara se nistennew li l-istati membri iwieġbu u jatuna data ġdida ġifiri il-proċess imbeda u għadu għaddej. Ok, fil Dank. Eh, Tajjeb, mela, grazie ħafna. Issa għanna għall essenti Is-Sur Ramona Tondo. Iva, jena xtaqt l ewwelnet Nistaqsi fuq il-qafas tal-relazzjonijiet illi għandhom l-aġenziji. ma' servizzi u l-aġenziji amministrativi fiskali ta' kull pajjiż għaliex qed Eh, nitkellmu sur jandet eh, għalek għal il palli kieku il-ġurnalisti il Eh, isom eh, din jinżammu jitqisu ħatja tal-li din jikxfu din l-informazzjoni. Maħna qegħdin hawnhekk għalihom il-Panama Papers qegħdin eh, sirna nafu bijom minħabba fihom għalhekk ma naħsibx illi aħna għodun noqogħdu niddiskuti jekk dawn għandhom xagħtu iktar informazzjoni jew le għaliex huma għajmu din la sħiħa għalhekk jiena nistaqsi lill-Europol mod partikolari ma tasbux li għandhom għandhom ikunu l-istati membri illi jifaċilitaw u joffru din l-informazzjoni li għanna nieqsa umma għandhom jatuna l-informazzjoni dak li l-Europol għandha bżon sabiex tkompli din l-investigazzjoni. Dik l mistoqsija mbagħad il mistoqsija uħra l eurojust għaw xi pajjiż illi talbu l-Eurojust illi tinvestiga dan il-dokumenti ta' Panama Hemm xi prosekutur pubbliku f'xi pajjiż li talab lil Eurojust li jagħmlu eh, jagħtu formazzjoni eh, investigazzjoni Ewropea fuq dan il-Palmar Papers u mbagħad relazzjoni għandkom intom ma' l-entitajiet investigattivi fil-Pulizija u fiskali fl-Istati Uniti. L-Istati Uniti għandhom il-kapaċitila illi jalqu il-banek meta jkun hemm il-ħasil tal-flus jew ikun hemm xi attività eh, kriminali. X'relazzjonijiet għandkom ma' dawn l-awtoritajiet? Grazie ħafna. Is-Surjon Dej. Fu eh, l-ICIJ mem eh, ma qed jippunta seba lejn il-konsorzju tal-ġurnalisti imma jiena nittama illi ir-raba direttiva kontra l-ħasil tal-flus u l-emendi fuq is-sieda beneficjarja u r-reġistri tal-dwar il-konti ċentralizzati dwar konti tal-bank se jippermettu li l-istati membri jagħtuna dik l-informazzjoni. Però aħna lesti li ninvestigaw kull darba li jitwettaq xi rejat. Imma aħna dejjem qegħdin fidejn l-istati membri. Sur Kabri, Iva, grazzi ħafna għal mistoqsijiet indirizzati lill eurojust Iva, aħna Eh, talbuna biex natu daqatit fil-investigazzjonijiet nazjonali u eh, jena għamnek kien istanajt illi l-ewel talbit saru mill-autoritajiet ġermanizi bekk ġiet involuta l-Eurojust. U u ekku ukoll ikunu voluti l-istati membri l-oħrajn ukoll il-kooperazzjoni mal-Istati Uniti, aħna għanna ftejim ta' kooperazzjoni mal-Istati Uniti u l-Istati Uniti kien mal-Svizzera u Norveġja u l uniċi tlet pajjiżi illi għandhom eh, maġistrat li eżon jew ta' kollegament li jgħat fl-Eurojust għalek aħna għedin naħdmu mill-qrib ħafna ma dawn it-tlet pajjiżi. Sur Kessler, Jiena wis nibza illi maħniex aħna jew l-istati membri illi nistaw niksbu dan il-11 miljon dokument illi huma neqsinu li qegħdin fl-idejn tal-ġurnalisti. Jiena naħseb illi ħadd ma għandu is-seta illi Eh, jikkonfiskom dawn il-dokumenti laqqas l-autoritajiet tal-istati membri mhux faċli għalihom li jkollhom il-kompetenza u il-mezzi legali biex eh, jaqbdu dawn id-dokumenti kollha li jistaw ikunu għajn ta' provi possibli ta' reati oħrajn għaliex eh, hemm il-problema ta' kompetenza legali biex dan isir possibbli. Aħna laqas biss nafu fejn qegħdin dawn id-dokumenti għalhekk l-unika ħaġa hija illi Eh, eh, naċċettawa din ir-realtà aħna bdejna l-investigazzjoni tagħna li xuma minn rajhom iddeċidew illi jagħmlu parti minn dawn id-dokumenti eh, disponibbli aħna rridu sempliċement inkomplu ninnegozjaw magħhom ma nafx jekk il-mod dan nisu x'l-aħjar mod imma rridu nkomplu ninnegozjaw magħhom sabiex ikonna l-istampa sħiħa li tkun ħaġa iktar ġusta. Grazzi ħafna dak kien ħames minuti blezat għal-grupp tal-ICO. Kiitos puheenjohtajalle ja asjantun. Grazie, President. Nixin ringrazzja jina u koll l-esperti. Nasa proposta l-direttiva ġida dwar ħasil tal-flus. Ija mluqa b'mod pozittiv għaliex tista twassal għal iżjed trasparenza l-proposta fija anki xi lakuni bħal possibilità illi t-nizzel il-xaġat bħal senior manager bħala sit ta' kumpanija hemm anke dawn il-fondi fiduċjari, trust li huma anke huma reġistrat il-Panama x'sejrin taħdmu intom fuq il- Kif nistaħdu fuq fuq loopholes, kif taħsbu intom li nistaw nimxu biex nużaw l-aħjar mezzi li hemm disponibbli? U x'impatt ħajkollu dan fuq ħasil tal-flus? Mistoqsija oħra nixtieq nkun naf dwar l-istituzzjonijiet fejn Olaf sabet ħiet fejn qegħdin jaħdmu dawn in-nies u x'inhu l-impatt ta' interess ekonomiku li hemm hemm vulnerabiltajiet strutturali fl-Unjoni, fl-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Min jixtieq jibda? Tur Kessler? Maybe I start from the Forse nibda bit-tieni mistoqsija. Ir-riżultat tal-ħidma investigattiva li saret sa issa turi illi ma hemmx vulnerabiltajiet strutturali fil-personal tal-Unjoni Ewropea biex ngħidu hekk jew fl-istituzzjonijiet infushom fil-fatt 17 il-ħitt minn 40.000 isem li għedna fil-sistema u li verifikajna mill-430.000 disponibli u numru zaħir. Aħna iftaħna erba investigazzjonijiet għaliex il-bqija tal-ħitt kienu għedin jamlu diġa referenza għal investigazzjonijiet għaddejjin jew li saru minn Olaf. Tminja, tmin hit bist. Kienu ġodda lina u minn dawk it-tminja erba biss waslu għal ftuħ ta' investigazzjoni li xwara analizi rajna illi kienu hit ta' nies illi kellhom l-istess isem. Il-verifika tal-analiżi u l-xor investigattiv li juri li memx vulnerabiltajiet, anzi, um, level oli ħafna ta' onesta fost l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-personal tagħhom erba' investigazzjonijiet u waħda minnhom biss marbuta mal-personal tal-Unjoni Ewropea, numru ta' sew Noch eine Antwort von unseren Experten. Ist nicht nötig. Tuġi boħra minn ħata l-esperti, nix bżonna tajab, mela nissaw naddu naddu għal-mistoqsijiet eh, li jmiz maħabba li għaddin daqxejn. Tart il majta Papa Kazunda. Grazzi ħafna, Sir President, li nishtin ringrazzja unajt proset l-kom kod dinja l-ewel darba li għatniħu l-impressjoni li jisna għaddej mill-paroli għal-fatti aħna. Naturalment dak kollu li intom semmejtu aħna ħan isuħu anka għaxħol leġislattiv tagħna. Il-membri, stati membri li ma saqsew għal eh, koordinazzjoni mal-Europol u mal-Eurojust u tafu jekk u xħajkunem ċentru specializzata tal-Unjoni Ewropea sabiex aħna nitġeldu kontra il-ħasel tal-flus kont l-artiklu 4 paragrafu 1 u lil-Sur Kessler inti tkellimt ukoll fuq eh, l-investigazzjonijiet komuni u koordinazzjoni sta nafu illi hemm ukoll da xejn ta' problemi kol fuq in-nies eh, li jistgħu jaħdmu ma'kom anka il problema tal-raba tal-familja. Fil-kas tal-Panama, per eżempju, intom rajtu illi natu kas eh, kienem kumpanija li kella xtaqsam il-mara ta' sur kanjete. Nishtiq li kiku tuġib d-mistoqsija, grazzi. Grazzi, Sur Kessler, nibdew bik. jom kalla bi rappresenta l-Europol, Sur Jonde. Oui, sera-t-il possible de... Jimporta jekk eh, tirrepeti il-mistoqsija fuq dan il ċentru speċjalizzat għaliex ma fimtiex il-mistoqsija. Si, perdone. In il-reglamento d'Europol. Iva, fil-regolament tal-Europol li jitħol fis li saħħaħ il-responsabiltajiet tal-Aġenzija hemm il-possibilità fl-artiklu 4.1.l li jinħoloq dan eh, eh, ċentru speċjalizzat għal ġlieda kontra il-frodi fiskali. Waħna nixtieq nkunu nafu jekk dan l-istrument eh, u verament se jinħoloq għalix jista jkun utli għal dan ix-xogħol ta' koordinazzjoni ta' dak li qegħdin tajdu intom u verament nifirħilkom għax-xogħol li qegħdin tagħmlu. So currently uh, Europol is waiting for the Alissa Europol qegħdin nistennew l-implementazzjoni ta' raba fil-faddu ta' kontra ta' flus ħabba il-frodi sabiex naraw eżattament kif se nindirizzawa għal ċentri u riżorsi aħna qegħdin nippruvaw nifokaw fuq il-ħasil tal-flus. Ok, vielen Dank. Keine weiteren Anmerkungen, dann darf ich Grazie għak memx iktar mistoqsijiet jew kummenti mela li tista' titkellem fil-qosor. Dwar mistoqsija ta' Ola, fil-smiet li għedna fil-sistema l-verifika ma l-430.000 kienem ismiet ta' kompaniji jew l-ismiet tal-personal, membri, l-esperti, kontratturi, eccetera mux l-isem tal-familjari, rabata, sur mxe minħabba l-protezzjoni ta' dejta, jew forsi għax manniex, jew inkella l-lex kienet tkun operazzjoni ta' phishing. Għadastant, il-matches li għanna ma kienux matches tal-familjari, għal-membri u l-ħaddima funzjonari tal-Unjoni Ewropea, madana kollu nejxu Illum il-ġurnata u fil-Babel ta' Brussell nafu anki mhux bess mill-gazzetti Spanjoli li hemm mm, membri ta' personal li għandhom rabatom li huma interessati. Il-politika tagħna i li ma ngħidux l-ismijiet sa' dawk li qegħdin jiġu investigati. Äh, als next auf meiner Liste. Grazie ħafna sajmiz fissam il-gwer Miguel Viegas. Ntobrigad. Grazie ħafna. Jiena kalli mistoqsijiet ta' natura ġenerali. Aħna nibqaw naraw kif nistgħu ntejbu regolamentazzjoni u l-istrumenti li hemm disponibbli għall-investigazzjonijiet. Dak li mhux possibbli u li mmorru lil hinn żewġ limitazzjonijiet li hemm. L-ewwel nett. Għandna bżonn ta' mekkaniżmu illi ma jirrekjedix biss due diligence. Għanna sistema finanzjarja illi suppost tirrapporta transazzjoni sospettużi. Iżda dan kontradiċi l-interessi propri għal istan dinja ta' problema. It-tieni problema, tax havens. ta' taraw għal soluzzjoni ta' din il-problema kif il-gvern nanza se intervjeni biex nobbligaw istituzzjonijiet finanzjarji u atturi oħrajn involuti fil-ħasil tal-flus biex jipprovdu informazzjoni reali. Rajt me tweġibit anki dawk bil-miktub illi m'hemmx bizzet informazzjoni illi qed tingħadda anki għal dawk li huma azzjonijiet sospettużi ftit hemm pajjiżi qegħdin jagħmlu xogħolhom, il-punt liħor tak dwar dwar tax havens kif inhi istituzzjoni bħalissa mod ta' kif il-gvernijiet jistgħu intervjenu u billi jeddu b'sanzjonijiet lil dawk l-istituzzjonijiet illi jikkoperaw ma' tax havens. Għal-dastant imsosija tijaj jadin. ħajkon bżonn tal-lista ta' tax havens, il-lista li għandna għadha li tiġi negozjata. U tinkludi biss pajjiżi terzi mhux dawk l-istati membri tal-Unjoni Ewropea kif nistgħu niżguraw illi pajzi, bra ta' taxxa zero ma jiġux inklużi dawn iridu jiġu inklużiva. Il-mistoqsija tiegħi hi X'taħsbu dwar din il-kwistjoni sensittiva? Dwar il-blacklist ma nafx jekk hawnx min jitkellem fuq dan il-pont minni xie jibza. Is-Sur Kapri. Forsi nista' nifoka fuq aspett wieħed tal-mistoqsija tagħkom il-kooperazzjoni ma l-istati terzi in ġenerali. Din hija differenti ferm minn dak li tagħmel fiħdan l-Unjoni Ewropea. Jekk niġu għal kustanijiet ta' liġi penali, connection xi fatt għandek iżed diffikultajiet jekk qed tistrieħ fuq il-diplomazija, fejn għandek sforz stat membru wieħed biss ħajkollok proċess imtawal u mġebbet pal organizzazzjoni m'għandniex opinjoni per se fuq dan jekk ikun hemm trattat. Iva, il-proċess jaf ikun maġġel. Iżjed, u jkollok bażi iżjed b'saħħitha, iżda bħalissa huwa diffiċli. Huwa daqstant għandek bżonn korp illi juża l riżorsi tal-Unjoni Ewropea u jinnegozja u jitratta mal-pajjiżi terzi. Grazie ħafna. Punt li sejdu ħafna konklużjonijiet. Auf die Zeit schaue. Nishtiq illi nibqaw għaddejjin mħabba l-ħinet jafa s sinja Kolkato. Grazzi ħafna, grazzi l tom tal-li għedinaw biex uġbu mistoqsijiet tagħna. Aħna nishtiq nsaqsu mistoqsijiet qasijiet li ta' Europol. Aħna ina tajna xi informazzjoni mill-unità ta' intelligenza stat membru partikolari u jidher l-inqas bess irċevew rapport wieħed dwar tranzazzjonijiet finanzjarji marbuta mal-każ tal-Panama Papers nasbu li hemm problema bil-mod ta' kif dawn l-unitajiet ta' intelligence jirċievu jon kalla ma jirċivux l-informazzjoni fuq livell nazzjonali u jekk hemm problema kif se tissolva. It-tieni net, l-Unjoniet u l-Olanda bejnietom għandhom 60% tal-transazzjonijiet finanzjarji sospettużi fl-Unjoni Ewropea da stant bħala rappresentant tal unjoniet Uniti kontent li il- l-Aġenzija f'pajjiżi tirċievi fil-fatt din l-informazzjoni iżda pajjiżi bħal Lussemburgu, Ċipru u Malta ma jirċevux l-istess ammont ta' rekords sospettużi xiġri f'dawn il-pajjiżi għal dastant fid-dawl tal-Brexit irridu nżommu u d-majnejna ta' kull-jum sfortunatament f'pajjiżi nibżaw li din tista' tintuża bħala opportunità biex nżidu l-ammont ta' xogħol li ftar ta' taxxa li jista' jkun il-livell ta' ħidma reċiproka li jista' jkun hemm wara l-ħlus ta' pajjiżi mill-Unjoni Ewropea iżjed minn nofs il-kumpaniji kienu bbażati fit-territorji esterni tar-Renju Unit. Werden wir heute nicht abschließend regeln können. Grazzi ħafna fuq il-konsekwenzi tal-Brexit ma nasibx li nistgħu konkludu d-diskussjoni llum. Min jixtieq wieġeb is-Surri għandek <coughs> Regarding your first question. Dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek. Ila la fajju marċiva xejn dawk il-pakketti tal-pajjiżi tbagħtu din il-ġimgħa. L-Metajiet Nazzjonali ta' Europol għal-istantu għal responsabiltajiet tal-istati membri li jasmuhom mal-aġenziji l-autoritajiet li huma interessati minn dan il-lat dwar Lussemburgu u Ċipru. M'għandix tweġiba dwar dan. jien għadni kif tajt il-figuri li l-Kommissjoni. Follow-up? Le, sawa. Li jmiss għalli FDD, Is-Sur Marko Valli. Ah, Grazie, Presidente. Grazie, President. Mela, jina kontent nara illi l-skandlu tal-Panama Papers tiġa wassal għal erba investigativi investigattivi għal da stant mill-ewwel xamru l-kmiem, nista' nifhem raġunijiet l ma tistax tagħti informazzjoni dettaljata iżda x'taqt inkun naf jekk l-investigazzjonijiet waslux punt eh, tajjeb u jekk se jkun hemm dewmien fl-investigazzjonijiet. Jekk tistax tajden eżattament xoġa eżatt għardan, u forsi ta' xittina eżjed dejta statistika jekk fil-investigazzjonijiet u x'ser ikun hemm membri tal-Parlament u anke membri tal-personal li l minn membri tal-Kummissjoni u diretturi u funzjonari oħrajn tagħhom. Ma nafx jekk tistax tgħidilna kienx hemm fil-fatt il-biċċa kbira ta' drabi aħna dawn l-informazzjoni narawhom fir-rapporti kemm il komitat ta' Taxxa kif ukoll il-Panama Papers meta wieħed jara r-riżultat tal-ħidma tal-kodiċi ta' kondotta, ħidma illi ilha dejja dawn l-aħħar 10 snin naraw kif dawk l-istati illi ħadmu fuq il- l-evażjoni tat-taxxa, l-ħasil tal-flus naraw fil-minuti tal-laqat jew fil-dokumenti fejn il-konna li l-pożizzjoni tal-istati naraw illi xi wħud minn dawn il-pajjiżi dawk tas-soltu illi għandhom l-aggressività fiskali fil-tmexxija tagħhom jekk sa issa hemmx investigazzjonijiet għaddejjin. Grazzi. Vielen Dank, Herr Ke Grazie, nadu mikrofonu l-Sur Kessler. Iva, ma nasibx nistanati zjad dettalji fil-fat dwar l-erba investigazzjonijiet illi hemm miftuħa, mux neċessarjament fil-fat jaff lebda waħda minna mi tal-istituzzjonijiet u l-membri. jew personal tal-istituzzjonijiet il-fatt li membri jew funzjonarju tal-istituzzjonijiet jider fil-Panama Paper jew għandu kont jew pożizzjoni f'xi kumpanija msemmija fil-Panama Papers minnan fija jaf mhux reat dak li rridu naraw u jekk dawk l-attivitajiet finanzjarji jew ekonomiċi fil-Panama Paper ma' brabta ma' funzjonarju tal-istituzzjonijiet ġewx iddikjarati kif suppost, jekk ġewx awtorizzati u jekk dan ux konflitt ta' interessi. Jew inkella jekk hemm operazzjonijiet finanzjarji konsistenti, hija indikazzjoni ta' involviment f'xi frodi jew każ ta' korruzzjoni dan huwa il-raġuni il-għala jistaw nistaw investigaw bħala Olaf, ma nasibx li huma investigazzjoni ta' jihdu fit-tul li kiku jkollna ċess għandak il-11 miljum dokument illi għadhom ma tqitux dispożizzjoni tal-pubbliku tan ikun tajnula l-investigazzjonijiet tagħna u jista' anki jgħin biex infassu investigazzjonijiet oħrajn. Grazzi. Is-sur Mayor Capri, jekk joġbok? My perspective, uh, the cooperation of the member state. Mela, mill-perspettiva tiegħi kien hemm ħidma eċċellenti dan Din kienet l-iktar laqa kbira li għatra Eurojust għal dastant. Kemm jekk ikun hemm investigazzjonijiet fuq livell nazzjonali u anke jekk issir ehm, talba l-parteċipazzjoni l-istess ċiljot tal-Europol fejn hemm anki naħseb għal qasa koordinament rappreżentanza Olaf Għana soddisfatti bir reprezentazzjoni tal-Istati membri fil proċedimenti penali. Vielen Dank. Äh, ich stehe jetzt für die zweite Runde der. Grazie ħafna. Mela, jiena jgħed fuq l-lista tat-tieni round. Mela, tliet istituzzjoni jistgħu jispjegawna li ma stati membri għadin joqodu l-ura mill-kooperazzjoni min qed jikkomplika l-affarijiet. Inti qed illi kellek tikteb 600 kellek proċessa 600 titra u tiktibhom ukoll titlob l-informazzjoni l-istati membri. Kif nistgħu nħedġu ħna l-istati membri sabiex jikkoperaw iktar? Tista' tgħidilna inti forsi surbjonde? Dazu machen diese 600 Iva, dawn is-sit bit-talba għal rimedju fil-fatt indbatu Iżda da ma jfissirx li kienu għedin jinbat minħabba li kien kas problematiku mill-Ġermanja, anzi, le, minħabba li kanna koordinazzjoni tajba ħafna. Iżda l-ammont ta' talbiet naturalment tista' tkun problema minħabba li mhux dejjem jiknexxin aħna nipproċessaw malajr ħafna. Kif qed tilkom fi kasal Panama Papers aħna bdejna mal-bidunet tal-proċedura naħdmu tajjeb ħafna mal istati membri mhux ħanoqgħod nipponta subajja l-ebda kantitat minħabba li naħseb li mhix qed nimxu tajjeb. Ġifieri nista' nikkonkludi u ngħid li brabta ma dak li qal is-survan li dawk l-istati membri l-iktar li għandhom problemi mal dawn it-tax havens. Hemm xi pajjiż partikolari li spakkaw pereżempju. Jina naħseb nista' semmi xi ftit eżempji. Aħna ġexxejna bil-mandat Ewropew propju tagħna u aħna imxejna mingħajr bżonn ta' kooperazzjoni mill-istati membri. L-unika kooperazzjoni li kellna bżonn kienet dik tal-ġurnalisti investigattivi xinniġu għal kooperazzjoni tal-istati membri mbagħad jista' jkollna la oħra u nispjegalkom x'hemm għaddej l-investigazzjonijiet l-oħra. Iżda għal dak illi jolqot lilkom nisħaq il bżonn ta' approvazzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni għall-emendar tal-direttiva ta' ħasil tal-flus tal-Unjoni Ewropea li mbagħad timponi fuq l-istati membri kollha hawnhekk kif ikonna pożizzjoni differenti sabiex ikon il-possibilità anke li noħorġu b'informazzjoni utli għal kooperazzjoni għall istant hemm bżonn iżjed ta' kooperazzjoni sabiex niżguraw it-trasparenza fil-leġislazzjoni nifissa sabiex l-istati membri kollha nqedhom fuq livell wieħed u nippermettu li jkun hemm trasparenza tal-inqas fost 28 stat membri. Äh, iva, ħna nixtiew li nkunu ottimisti bħalek, iżda xortu waħda għandna dubji tagħna, s-sur Jonde, inti interesat mod partikolari li jkun hemm kooperazzjoni tajba, xi tgħid? Regarding Panama Papers, uh, dwar il-Panama Papers, il-kooperazzjoni vajja meħtieġu ħanibatu dawn il-pakketti tal-pajizi din il-ġemma stess li hemm lokal tittib iżda għall issaf ġenerali dwar għasetta flus. Il-kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea mhix tajjeb. Għaddejna minn żmien diffiċli ħafna fl-Unjoni Ewropea pal żmien sena juri l-Istati membri umma huma lesti kooperaw b'mod mexxej. Noch Paul Tang un dan noħ zwei Catch the Eye. Grazie fatlina l-Paul Tang, un bazzaċ mistoqsijiet tal-Catch the mis-Sinjura Gomes, s-Sur Demasi, s-Sur Luke. Bas ħajkonna naqlu u diskussjoni Thank you, uh, members for the panels for being here. Grazie ħafna. Jider illi um, rabta mill-ri bejn l-attivitajiet anki ta' bżar ta' taxxa, ħasil ta' flus, kriminalità. Intom, rajtu skemi li huma mirati l-evitar ta' taxxa fl-investigazzjonijiet tagħkom illi minnhom infushom mhumiex illegali iżda sibtu għom minn dom, sibtu minn dawn l-skemi irrapportajtuhom mbagħad lill-istati membri mistoqsija ġenerali mbagħad lill-panel. Iżda nixtieq anki nagħmel mistoqsija speċifika lis sur Rionde. Naraw li istati membri ma jagħtux informazzjoni pa' Lussemburgu, Malta, Ċipru. Ma rridx sa titweġiba għalla ma jridu xamlu dan xam xam ħażin f'dawn il-pajjiżi. Għaddejjem kontatti mal-pajjiżi biex tifmu għalla ma jagħtux informazzjoni nimmaġna li iva sar dan ix-xogħol. Għandi kursi dan kun nafu tweġiba x'kienet. Iva, grazzi. Min jixtieq eh, li jista' iwieġeb? Min ħossi jista' iwieġeb? Min jixtieq iwieġeb? Olaf, le? tista twieġa jew ma trix twieġeb naqas bil-miktub forsi? Biex nwieġeb għall ewwel mistoqsija tiegħek aħna sibna xi ħaġa u ngħidu l-istati membri aħna ma nsibu xejn għaliex ma ninvestigawx. Aħna nissimgħu fil-għat ta' koordinament u dan ikun ġej minn stat membru u jinqasam mal-istaff membri l-oħra. tara skemi għall vetar ta' taxxa f'investigazzjoni. Xorta da taqsmu l-informazzjoni fost istati membri nimmaġinu. Dan jista' jiġri. Iżda statistika dwar dan m'għandix. Sota tkun bil-kontra. Is-sur Mela dwar l-iskemi. Bħal jirraġas aħna ma investigawx, natu appoċ u nikollegaw. Iżda hemm xi xejriet patterns użati mill-kriminali anki għall-evażjoni tat-taxxa u l-levitar tat-taxxa fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-istati membri differenti għatmaċ li ma kienx eh, ebda informazzjoni li natat l-informazzjoni t tina tajiva, iżda dejjem jista' jkollok iżjed. Okay, jetzt habe ich noch Romana Tonk għaf der Liste für di EVP. Għanna Romana Tonk għal PPE un bat għanna zoċ mistoqsijiet keċ Uċitna eh, nas. Eh, Grazie għafna tal-mikrofonu, President. Għanna, Aħna, fil fat interessati Fuq l-istess punti nixtieq nkunu nafu li hemm stati membri li hemm pajjiżi huma l-iżjed kooperattivi f'dan il-proċess u li hemm l-inqas li jikkooperaw li hemm huma l-iżjed reticenti. Sala darba din il-mistoqsija et numru ta' drabi jider li jintom tomx l-essi tippuntaw subajkom lejn ħadd ma tidux tajdulna min ma jrid jikkopera. prova dawar il-mistoqsija ma nasibx li huwa ġust illi ma nfaħrux l dawk il-pajjiżi illi jikkooperaw bisħieħ. Nixtieq eh, nara kif tista' tejjeb il-kooperazzjoni jekk ma tix tgħidilna l ismiet dawk li ma jkooperawx għajdilna l ismiet dawk li jkooperaw l-iżjed. Mistoqsija fil-qosor? Da Kessler kennt keine Musterschüler. <laughs> Nein. Eh, Is-sur eh, eh. Kessler minu l-student il-bravo? Aħna ma koperajna maħat, xogħol aħna minni weħedna l-kooperazzjoni ma nix problema bieżda, ma nix bżon ta' kooperazzjoni, xogħol rridu nagħmlu aħna għandna bżon tal-kooperazzjoni meta investigaw dwar frodi għal budget tal-Unjoni Ewropea li titwettaq fih dan l stat membru partikolari. Sad Tini għad diskussjoni eh, fil-komitat komt. Nistedinkom meta jkonna smieħ tendu. Timbidilli l-tendenza li kolli s-soltu. Għal Panama Papers ma kanna bżon kooperazzjoni minnħat. Gut, jetz sam wir noch drei. Äh, Tajab, Melissat, għanna tlet mistoqsijiet ta' minuta. Għanna għomex l-ewwel waħda diġa bizna daqxajn il-ħin. Could provide us a link. Tista forsi tina rabta bejn din il-lista ta' kompani offshore, ta' musakas kena fil fatt li hemm rabta fihom għal ħasil ta' flows u l-istati membri, ġiex ma naħsebx illi jieġixxu fuq dak l-element. Is-sur Mark Cabro meta tmur f'pajjiż bħal Ġermanja li jifrustraw il-kooperazzjoni ġudizzjarja wa kien nitkellem dwar każ partikolari tal-beħa ta' submarin mill-Ġermanja għal Portugal fejn kien hemm sentenza fil-Ġermanja għal min xaħam imma min ix-xaħam le għaliex kien hemm ftejm biex ma jkunux mikxufa l-ismijiet uh, fl-2004 meta l-President kien is-Sur Barroso u l-miljoni l-intelfon stabu fil-Panama Papers uh, jinżammu il-Bahamas u l-Panama. Grazzi dan irdu nkomplu naraw fil smiħ fil-ġejjini, mistoqsija diffiċli biex tieħu tweġiba. Tiġas, trisqet il-mistoqsija qabel ismieħ mawx wisqa. Storbju skit iwaħħax. mandiġ tuġiba dan il-kas kas li nafbih. bih. Iva, permettu li najt li l-perspettiva li l-kol edin investigaw dan il-kazijiet ija wahda qadima antika mod ta' kif t-investiga. Mux fil rigward ta' Olaf, iżda fil-każijiet l-oħra aħna ninvestigaw perspettiva nazzjonali għaliex huma kollha awtoritajiet nazzjonali li jinvestigaw f'dawn il-każijiet kollha. iż reat mhux wieħed nazzjonali, pal eżempju li semmejt int. Il-każijiet kollha jinvestigaw Olaf mhux jiġu imwettaf pajjiż wieħed għaliex ir-realtà ekonomika u anke dik kriminali ma tafx frontieri aħna qegħdin nanalizzawhom b'mod tas-seklu 19 perspettiva nazzjonali ħafna. Eżempju ċarta ta' tagħna. Perspettiva antigwata għandna bżonn ta' perspettiva Ewropea. L-Unjoni Ewropea bħala spazju ġudizzjarju wieħed dimen li ma jkun dan ħan nibqgħu nippruvaw insibu l-aħjar jew l art tal-klassi flok nippruvaw ikonna kooperazzjoni adegwata. Fabio De Masi. Grazie President, mistoqsija l-surjonde. Il-mikrofonu jaħdem? L-interpreti konfermaw li l-mikrofonu huwa baxx. Uh, a question to Mr. Rion. Il-mikrofonu ħjar, Mr. Sialis sur Rion de. Inti għat li nizzilt il-database ta' Panama Papers kellek xi hits dwar xi focal points wieħed minnhom huwa terrorismu Islamiku. Hidra Inti għati li l-Unjoni kelli zjed ħitz b'rabta ma' attivitajiet ma' rapporti ta' attivitajiet sospettużi li hemm l-iktar li kellu ħetz dwar il-terrorizmu dinji fil-fatt il-rappresentanti ta' ġost u il- jina il-rappresentant Ġermanis ġejt informat minn rappresentant tal-unità ġermaniza illi l biċċa kbira tal-problemi huma nuqqas ta' reġistru għal real estate tal-ben immobli. Rionde. Zewġ minuti għat waġibiet. Dwar il-ħetz li huma marbuta ma' terrorizmu, tin kienet kemm xejn ta' sorpriża illi kanna 116 il-hit dwar il-pajizi li taw din l-informazzjoni l-Europol. Aħna kanna informazzjoni tal-protezzjoni tal-data u minħabba dan ma nistax inwieġbek. Mhux bess l-individwi, Iżda bħalma tafu f'Europol id-data hija mħarsa anki għal bażi tal-provdituri u rrida tagħhom. Minħabba dan ma tistax tinfirex bekk hemm il-pakketti u l-istati deċiedu jaqsmu din l-informazzjoni mal-istati l-oħra. Uh, Mr. Demasi, um, Sur Damasi, nitolbok tifhem li jiena bħala reprezentanz ta' Korp tal-Unjoni Ewropea ma nistax nikkommenta dwar dispożizzjonijiet legali fi stat membru partikolari. Ir-rwol tiegħi f'Eurojust huwa li nerbu differenzi bejn is-sistemi legali permezz ta' koordinament. Din hija l-ħidma tagħna ħana naħdmu bis-sistema assistenti. kemm jekk toġobna u kemm jekk anki jekk ġobna elementi zjed minn ieħor dak mhux xogħolna, xogħolna huwa li permezz tal-kooperazzjoni u l-koordinament intellaw ix-xogħol li huwa meħtieġ din hija il-ħidma li għandna f'idejna. Eh, Herrn Luca als nächster. Sir Luca. Iva, mistoqsija rabta ma dak li għal sur ta' Tamesi aħna l-Parlament Ewropew, rappresentaw direttament il-poplu Ewropew, naħseb li fuq mistoqsijiet daqshekk leġittmi ġifieri fuq Lima, mis pajizi kien hemm iktar pereżempju każijiet ta' rabta ma' terrorizmu tal-ħasil tal-flus, evażjoni ta' taxxa u l-fatt li intom ma mhux qed twieġbu din xi ħaġa li mhix aċċettabbli sur Lange fil-fatt saqsam mistoqsija u inti qed li le mhux Kulħadd tanti qal l mhuwiex veru, jiena nixtieq referi għal Lussemburgu u e, pajjiżi oħrajn li fil-fatt għandhom ukoll ċertu eċċezzjonijiet li huma qed jingħatawhom. Huwa veru li l austria u l-Lussemburgu huma inqas kooperativi minn pajjiżi l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea grazzi għal din mistoqsija Min hija pożizzjoni illi jista' iwieġeb? Mbagħad naturalment aħna ħan nisimgħu anke eventualment eventwalment dawn il-pajjiżi. Jekk iġobkom. Sur Marka print ma tista' tgħid xejn. Iva, kif diġà qedtilkom sur Luka fil-fatt aħna qegħdin nitkellmu fuq l-ikbar proġett ta' koordinazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-Panama u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kienu l istili jikkoperaw u jaħdmu flimkien. Is-sur Rionde l l Sur Kessler forsi. Jiena, mhux għax ma rridx ngħid, iżda dak li nista' ngħid huwa li jiena ma naħdimx u ma ħdimx ma l-ebda pajjiż fuq il-ħasil ta' flus minħabba li dan mhux fil-kompetenza tiegħi ġifieri aħna investigajna fl-Awstrija u fil-Lussemburgu kol fuq il-frodi anka fuq rati ta' kriminali, reati oħrajn kriminali, iżda fuq il-kooperazzjoni, aħna din naraw li kulħadd jagħti koopera, iżda inti qed tirreferi għal każijiet ta' vazjoni tat taxxa u ħasil ta' flus u dawn huma barra mill-kompetenza tagħna inti semmi żewġ pajjiżi speċifiċi veru iżda jiena ma nistax ngħid fuq għadim minħabba li ma naħdimx fuq dawn it-tip ta' każijiet. Iva biex inwieġeb din il-mistoqsija naħseb li rridu nsibu mod ieħor għandi l-impressjoni. Grazzi ħafna lilkom Assis membri ta' dan il-panel kena diskussjoni tajba ħafna aħna rajna illi il-kooperazzjoni fuq il-Panama Papers hija tajba ħafna u għana nkomplu nsegwu il-koordinazzjoni u diskussjoni jekk kif ħat iżviluppa. Grazzi lilek, l-sur Riande u anke l-sur Kessler. Nalaq din il-parti u għandna żewġ minuti sabiex nbidlu l-membri tal-panel. Grazzi.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

So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen... Mela, senjuri, u il lissan nkomplu bit parti ta' smieħ tagħna saru l-ħamsa. Suppost kienu il sitta l-ħamsa nsin kwart, skużawni. Ġifiri, ħan provaw aħna naraw illi namlu l-sedu ta' t tweġibiet naqra iqsar mill-pjanati nishtiq illi nilqakom għal dan it-tieni parti ta' smiħan sur eh, Koster, Filip de Koster, li huwa l-President tal-Unit tal-Intelligenza Finanzjarja Belġana. Għanna il-Michel Kles, il-Prosekutur Belġanu, Norbert Nawlen illi huwa il-kap tal-Unjoni tal-Investigazzjoni Speċjali EOX, ġifiri kriminalità organizzata u frodi ta' taxxa ta' Nordrhein westfalia U li kienu l-autoritajt ta' taxxa illi xtraw il-Panama Papers. U naf li il-video nara naqra skur iżda Nassur Montanier li huwa l-membru tal kolleġġ tal-Supervizur Prudenzjali Franċiż. Nixtieq nilqakom nagħtikom merħba l-kol kemm intom il-kollega Franċiż Għadu kem ħarġ mill-kamra. Sitilu għaw kien, istabda għahda ma rajtux iktar. Nishtiq natikom merħba, nasib li memx għalfejn noqot eh, natikom l-introduzzjoni ta' diskussjoni minħabba li għadin xejn tard nixtieq ngħid lill-kollegi biex jitkellmu għalt minn minuti flok għaxar minuti ħalli bekk aħna nkunu nistgħu eh, nkopru l-mistoqsijiet kollha. Proset eh, Mela tajab għek, natik meħba sur kles nistiden l-ewel il-president tal-Unit ta' Intelligenza Finanzjera l-Filip de Koster. Aħna u għek għan it-kelmu s fuq kif il-perspettivi nazzjonali u xini l-esperienza fuq l-livell nazzjonali. Sur de Koster. Sur President, grazzi ħafna. Nisa nitkellem bi tlet lingwi u ma peressi ma tantx smajt minn nitkellem bil-Franċis, illum se nitkellem bil-Franċis se nelimita l-interventi għal 8 minuti tija jina immexxi ċellula ta' informazzjoni finanzjarja hawnhekk fil-Belġu se namlilkom taqsira ta' malajr dwar ix-xogħol illi namlu u eh, nipprova ma nimxiex ma test u irrit inwieġa pal mistoqsijiet li smajt u forsi jena u kol nista natikom xiftit informazzjoni fir rigward ta' din il-kwestjoni tal-Panama Papers mela il-grupp tal-investigazzjoni dwar kriminalità inħolot fil-93 u mill-5 u design law fil-liġi speċifika tagħna eh, għandna il-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus u frodi fiskali, ġifridi fil-Belġu din ma kienet xi ħaġa ġdida, il-frodi fiskali konna inna nisimgħu biha mbaħt tul is-snin, l-aħħar seba' tmien snin, eh, irfinajna dan il-kunċett eh, u illimitajna ruħna għal frodi fiskali gravi organizzata jew le. Ġifiri, aħna naħdmu iktar fuq ċerti tipi ta' frodi fiskali, ġifiri mux eh, dak li għaf fil fiskali sempliċi ta' aktar fil-kompitu tana. Mela x'namlu aħna? Aħna nirċivu eh, dikjarazzjonijiet ta' suspetti ta' entitajiet finanzjarji belġjani jew inkella l-imsieħba tagħhom u l-ċelloli ta' informazzjoni l-oħrajn madwar id-dinja u ehm, mbagħad tibda tagħmel l-analiżi ta' dawn id-dikjarazzjonijiet ta' suspetti jew ta' transazzjonijiet suspettużi. Fil-Belġju aħna għandna l-possibilità li ninterrogaw is-servizzi kollha statali ġifiri l-autoritajiet ġudizzjarji, l-autoritajiet tal-polizija, il-servizzi tal-informazzjoni, l-autoritajiet fiskali. Nistaw u ninterrogaw l-Olaf meta ikun hemm reati jew frodi imwettqin illi jippreġudikaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea nistgħu għanna settat essizi eh, u meta jkun hemm transazzjoni li tidrina li hija sospettuża aħna għanna id-dmir illi eh, niformaw l awtoritajiet ġudizzjarji u naddulhom id-dossier u aħna fil-Belġu għandna wkoll il-possibilità li b'mod amministrattiv niblokkaw il-kontijiet ta' persuna u transazzjonijiet għal ħames ġranet ta' xogħol. Intikom eżempju, per eżempju, nhar it-tnejn li narrit niblokka il-kont ta' persuna stajt namel dan għal ħamestijiem jiġifiri eh, dan eh, l-blokk amministrativ irrit jieqaf għada għaliex nar il-ġimma li għaddit ma kienieċ ġurnata ta' xol għal-banek għamnek fil-Belġu u aħna rridu niblokawum biss għal ġranet ta' xol. Issa, jina naħdem fil-ġlieda kontra il-ħassil tal-flus mill-frodi fiskali, ġifiri il-ħassil eh, ta' rejati serji li hemm differenz, x'inhi differenza bejn il-ħasil tal-flus u il-rejat oriġinali dana il-rejat oriġinali e, ġib jagħmel il-leħ u mbagħad il-flus minn dak ta' dak il-leħ jinħaslu il-fissir frodi f'xi stat membru mbagħad aħna nistgħu narraw illi e, dana jiġi e, maqlub f'proprjetà immobiljari u aħna fil-ġildu kontra il-ħasil tal-flus, niblokkaw il-kontijiet u anki fejn ikun hemm bżonn li nibatu informazzjoni meħtieġa sabiex dawn il-assi jinqabdu. Mela, għalfejn rridu niġġieldu kontra l-ħasil tal-flus. Jiena prosekutur ukoll u konvent u inni konvent għal numru ta' snin li hemm bżonn li fil-settur finanzjarju noħolqu strateġija Eh, pala eh, membru ta' CRF jena stajt nġilet kontra l-ħassil tal-flus, mill-frodi, ta' kull tip ta' frodi, anki eh, kull tip ta' reati, anki dawk ma' il-magistrati u il-prosekuturi ma' l-autoritajiet tal-polizija illi huma mbagħad jagħmlu riċerka ta' l-elementi ta' il rejat oriġinali, il-kriminalità finanzjarja, kriminalità organizzata, il-traffikar tal-bnedmin, il-prostituzzjoni, li mu l-iktar importanti importanti l-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus jew ir-rejat oriġinali rilevanti għalix ħafna drabi il-dawk li jamlu dawn il-rejati ma naqbduwomx, unbat il-delitti jew il-rejati tal-ħasil tal-flus umma eh, jikunu preskritti ferm inqas spes mill-rejat oriġinali għalek il-fleda ħassi kontra ħasil ta' flus wa sigurta li aħna għanna li nkunu nistaw mux biss eh, nikastiga persuna għal rejat oriġinali imma li nirkupraw il-flus illi ikunu eh, ħaslu. Tikom eżempju u Issa, lura s-sujġet li jinteressakom dan il-Panama eh, eh, Papers, il-frodi fiskali, tkun sempliċi, serja, organizzata jew le. Għanna l-possibilità illi naħdmu ma' servizzi amministrativi, l-ispezzjoni speċjali ta' taxxa fil-Belġu u anki l-ispezzjonijiet ta' kollu li għandu xaqsa mal-VAT. Aħna għanna il-drawa li nitolbu l-informazzjoni, li niksbu din l-informazzjoni li umbat tejna fl-analizi tagħna. Aħna ma nibżawx illi nitrattaw id dossi dossier tal-ħassil tal-flus miksuba minn frodi fiskali. Imma meta aħna nitkellmu dwar il-frodi fiskali rridu noqogħdu attenti u nagħmlu distinzjoni minn fażijiet differenti. Frodi tal-vat hija sempliċi u tista' tinqabad mill-lum għall-għada. Uh, bat suġġett li konċernakom per eżempju il-kontijiet tal-Bank Offshore fil-Panama sur Kessler għal il-fat li wieħed ikollu barra minn pajjiżu uh, kont fil-bank mhuwiex rejat fih innifsu mal fatti li dan ma jkunx iddikjarat eh, eh, eh, meta ssir dikjarazzjoni dak iva huwa rejat. Antikom eżempju il-kollega tiegħi li nafu sew illum jiftaħ kont fil-Bahamas pereżempju dan mhux rejat Imma jekk is-sena d-dieħla meta jimla d-dikjerazzjoni ta' taxxa tiegħu ma jisemmiex dan il-kont allura iva hemmhekk jibda il-proċess. Jiġifieri illum għal 5 u 6 xhur jiena ma nista' nagħmel xejn irrid nistenna, nistenna illi dana eh, jagħmel żball sabiex inkun nista' nibda l-inkjesta tiegħi issa jiena ftit smajt min tkellem Fu eh, l-element li mhux nazzjonali smajna ħafna minnat l-Eurojust, naffi xo li għamlu l-Europol u smajt b'sodisfazzjon kbir il-kooperazzjoni illi tati eh, din l-inna jinaħseb illi il-Belġu għafost dawk il-pajizi illi eh, jikopera ħafna ma l-Europol u aħna mannix għazla hemm pajizi oħrajn illi forsi eh, mumiex pajizi li ma jikooperawx imma illi laqqas ma ma jikoperaw bisħiħ ma l-lin mill-Unjoni Ewropea fejn din l-unità hemm ukoll struttura li forsi intom ma tafuwix biżejjed il-grupp EGMO. Dan il-grupp EGMO jirrapprezenta 180 ċellula tal-formazzjoni finanzjarja madwar id-dinja għalfejn negmu għaliex dan il-grupp inħoloq mill-Belġani u l-Amerikani fil-85 eh, fil-Palais Egmon għamlek fil-Belġu għalek dawn li ta' informazzjoni madwar id-dinja li huma rikonoxxuti eh, jiltaqgħu 43 darbit fis-sena biex jiddiskutu fuq livell operattiv dwar dawn id-dossiers. Il-Panama Papers of ovvjament huwa wieħed minnhom. Mela, issa, lura malajr malajr għal dil-kwissjoni tal-Panama Papers, Iva, jien arċivejt ismijiet, ismijiet minant l-autoritajiet fiskali, 240 isem u l-entità tijaj sissa fetħet eh, seba u design dossier u finnom fihom dawn id-dossiers x'namel bihom jiena xejn għaliex jiena Slabt l-Panama biex ituni informazzjoni addizzjonali u għadni nistenna. mis sanaqta qalbi, il-miliet wasal, forsi jibatuli rigal u jkun merħba biħ. Għalhekk mela iva xi ħaġa eh, li aħna qegħdin naġixxu eh, b'mezzi limitati. Issa, fuq il-kooperazzjoni naħseb li rridu flok il-kooperazzjoni niżviluppaw is-sinerġiju u forsi se naħsatkom b'dan li se ngħid imma intom smajtu eh, minn semma jitkellem fuq l-Europol u l-Eurojust u jiena forsi nazzarda najdilkom għax ma taħsbux illi toħol u FIU Ewropea. U jekk għandkom mistoqsijiet fuq dan is-suġġett lest inwiġibhom. Grazzi. Ich nun. Grazzi ħafna, President. Sa nixtieq illi nistiden il-Patrick Montoyer illi jgħad brabta u b'kollegament bil-video mana. Sir Montoyer, inti membru tal-kulleġġ Franċiż tal-Awtorità ta' Kontrolli. Jogħġbok, inti qed tismana? Jekk jogħġbok mela jekk qed tisma'. Grazzi Grazzi, naħseb illi ma tantx tistgħu taraw nisew eh, hija problema teknika Mela, malar, malar, jena xtaqt infokarkom eh, xtamel l autorita tana l-inħolqot fl-2010 għal et flimkien l autorita ta' kontrol tal-banek u tal-assigurazzjoni ta' fil-kontest tal-bank ċentrali, ġifiri l-mezzi taħħa jena tawlila mill-bank ta' Franza, Bank ta' France. Aħna għanna l-tlet missjonijiet il-kontrol eh, eh, prudenzjali, il-kontroll kontra il-ħassil tal-flus u finanzjament tal-terrorizmu li se nitkellem iktu dwaru dan iktar tard u t-tielet missjoni hija missjoni ta' kontroll tal-prassi kommerċjali tal-banek u tal-assiguraturi mill-klijenti meta jbijawlhom il-prodotti bankari u prodotti ta' assigurazzjoni fi Franza hemm awtorità ta' swieq finanzjarji li tmexxi il-swieq finanzjari u anki l-beħ ta' strumenti finanzjarji l klijenti ikunu xikunu tip ta' klienti ikunu fejn ikunu. Issa fuq il-sujġet li qed tiddiskutu lum u li intom xtaqtu illi titkellmu fu fuq lum jiġifieri il-kwistjoni tal-Panama Papers fil-responsabilità tagħna fil-ġlieda kontra l-ħasir tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu u eh, aħna nqisu li dawn huma żewġ assi li huma importanti inda l-unità ta' kontroll għandu rwol illi tiżgura li l-banek l assiguratur u ċerti intermedjarji jirrispettaw il-leġislazzjoni illi jaqgħu taħta. Aħna maħniex bħal kellima eh, ta' qabli il- pat-trakfan iċ-ċellula tal-formazzjoni fi Franza, aħna autorita li tiżgura fuq livell settorjali l-atturi finanzjarju li huma l-banek u l-assiguraturi eh, japplikaw sew il-leġislazzjoni. Aħna dana namluħ permezz ta' sensiela ta' kontrolli mill-bot jew fil-post, il-kontrolli mill-bot huma kontrolli permanenti, dana jippermettunna illi permezz ta' dokumenti speċifiċi li riċevu naraw ċertu proċeduri tekniċi fl-istabilimenti, għanna ikonna u koll intervisti sabiex nkunu nistaw nittestjaw ċerti affarijiet ta' kull sena, ma l-aħjar mod ta' kif wieħed jista' jikkontrolla un bat dak li huwa dejf dawn l-istabbilimenti huwa li wetta inkjesti fil-post sabiex eh, jiżgura li proċeduri kif ġew deskritti qegħdin jaħdmu bis-serjetà u sabiex l-istabbilimenti finanzjarji jkunu jistgħu jissegu l-obbligi tagħhom ta' identifikazzjoni tal-klijenti Umbat, f'kas ta' bżon id-dikjarazzjoni ta' sospetti eh, li li it trakfan li ċellula ta' informazzjoni finanzjarja fi Franza fuq il-Panama Papers li xtaqtu li jintom eh, tisimaw minnaħa na' dwara. Aħna ħriġna dokument dettaljat dwar dan imma aħna bdejna sensiela ta' investigazzjonijiet minn April ta' din is-sena sabiex nifmu minn minat il-nies li fil-banek u dawk l-assiguraturi biex forsi eh, dak li jagħmlu kol ħafna ġestjoni privata sabiex eh, naraw jekk għandhomx klijenti eh, mal-rabtiet mal-Panama u xi strutturi offshore u mill-informazzjoni li aħna ġbarna li għadna qegħdin eżaminaw għaliex għandna iktar minn eh, mit mail li aħna batna jew tri u koll aħna deċidejna li nikkonċentraw il-kontrolli tagħna fuq ċerti eh, entitajiet li ddikjaraw ċerti rabtiet jew inkella aħna xtaqna li nagħmlu investigazzjonijiet addizzjani aħna ħdimna b'żewġ modi differenti tlabna u li jsiru verifiki politiki interni f'dawn l-istabilimenti u li rapporti jintbatulna sabiex aħna nkunu nistaw inserħu fuq l-ewel xol ta' kontroll ad dok eh, li sar mill-istabilimenti u mbagħad naħal-oħra minna investigazzjonijiet aħna fil-post fl-attivitajiet ta' banek privati internazzjonali sabiex nifmu eżattament u mbagħad imorru li in minn dak li aħna skoprejna mill-ewwel skampju ma' dawn l-istabbilimenti Aħna maħniex irresponsabli għal ġlieda kontra l-frodi fiskali, aħna responsabli biex nisguraw li permezz tal-rwol ġeneriku tagħna fil-ġlieda kontra ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu li l-istablimenti jintegraw kif imess il-frodi fiskali fost id-delitti illi huma kwalifikati bħala ħasil tal-flus. tkun tkunu tafu li fi Franza l-inklużjoni tal-frodi fiskali fost il-rejati li għaw taħt jew huma taħt sottostanti għal frodi fiskali u maħfna għalek hija xi ħaġa li ilha applikata fi Franza għalla volja ma ġietx armonizzata kullimkien fl-istess moment fl-Unjoni Ewropea għalek aħna namlu kontrolli ta' dan it-tip għanna ċertu odot li nużawhom ta' kuljum u dejjem hija ħaġa komplikata illi aħna nizguraw illi konna kontroll effettiv u operattiv fuq il-gruppi multinazzjonali. Aħna responsabli li nizguraw li l-istabilimenti li joperaw fi Franza, irrispettivament minn nazzjonalità tagħhom u ir-reġim, jekk joffru s-servizzi jew inkella u miex eh, kumpanija sekundarju mhux qegħdin jissegwu l-leġislazzjoni fuq il- eh, kumpanija sekundarju fl-Unjoni Ewropea aħna qed naraw li kunem il edin iġalu jirrispettaw il-regoli tal-grupp. Aħna rridu kunu nafu kol il-pajizi fejn hemm leġislazzjoni li tista' tostakola l-applikazzjoni tal-regoli tal-grupp. Aħna nippruvaw ukoll naraw jekk il-kumpanija ewlenija Franċiża tafx eżattament x'inhu għaddej f'dawn il-kumpaniji eh, sekondarji għalix eh, aħna rajna illi fċerti kazijiet fejn is-segret bankarju ma jħallix illi kunem trasmissjoni ta' informazzjoni laqqas il-kumpanija u l u għalek aħna l-possibilità wkoll li nidħlu fi ftejimiet mal-awtoritajiet barranin sabiex nikkontrollaw eh, fil-post il kumpanija sekundarji li jaqgħu taħt il-responsabilità tagħhom għaliex di responsabilità għal ġlieda kontra ħassil tal-flus jaqa' taħt il-pajjiż li qed jiġi konsidrat għalhekk irridu naraw xinu għaddej bil-kumpanija ewlenija u l-kumpanija sekundarja u mbagħad aħna nkunu nistgħu immorru qudiem is-supervisur Franċiż f'każ ta' bżonn imma aħna manna bebda mod ċertifikat setat fu eh, fuq il kumpanija sekundarji li jkunu f'pajjiżi oħrajn kemm fl-Unjoni Ewropea u anke barra minna. Dak li aħna nistgħu nagħmlu huwa li nikkastigaw li nagħmlu nħadda sanzjonijiet kontra l-kumpanija ewlenija tal-li mhix qed tagħmel kontrol kontroll fuq dawn il kumpanija sekundarji li m'għandix il-possibilità li jkollha ideja kompleta u ċara dwar dak li kuna għaddej. Dinja xaħġa xi ħaġa illi Eh, irridu napprezzawa ta' kull darba skont il-kas. Aħna għanna u koll il kapacita illi napprezzaw il-mekanizmi tal-ġlieda kontra ħasil tal-flus, anki permezz ta' il-rwol tagħna tal-supervizur eh, prudenzjali u anke supervizur kontra ħasil tal-flus għaliex il-mod kif aħna nifmu l-modell ta' attività u anke il-mod kif il banne u l-kumpanija tal-assigurazzjoni jistrutturaw il-kontroll interni huwa importanti ħafna sabiex aħna kunu nistgħu nifmu il-mod kif il-funzjoni ta' konformità tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u finanzjament ta' terrorizmu huwa inkluż fiħdan dawn il-kumpanji finanzjarji li miex ħaġa li titħalla separata mill-bqija tal-attivitajiet tagħhom għaliex mod operattiv għall bank jew kumpanija tal-assigurazzjoni l-ċidda kontra ħassil tal-flus jagħmel parti mix-xogħol tagħhom ta' kuljum flimkien ma' klijenti tagħhom rridu jibdew jidentifikaw il-klijenti u l-ammonti illi huma eh, jibatu eh, permezz ta' strumenti bankarji jew tal-assigurazzjoni li huma dawk li għandhom il-klijenti tagħhom għalhekk aħna għandna ċerti rabtiet mal-ċellula ta' informazzjoni finanzjarja Franċiża li tibbatilna wkoll xi kultant każijiet li jidrula illi eh, mhumiex qed jiġu kontrollati biżejjed sabiex aħna nkunu nistgħu u għandna wkoll rabtiet dak li għandu xaqsam il-frodi fiskali mad Direzzjoni Ġenerali tal-Finanzi Pubbliċi Franċiżi li meta jkonna r-riżultati tal-kontrolli tagħna insitu anki jekk aħna ma jkunux fittixna fost il-mijiet ta' eluf ta' transazzjonijiet ta' klijenti tal-istituzzjonijiet eh, Eh, finanzjarji franċiżi każi speċifiċi ta' frodi imma sabiex nkunu nistgħu nittestjaw il-mekkaniżmi ta' ġilda kontra ħasil tal-flus aħna kellna eh, każijiet li kienu suspetti u meta dawn is suspetti kienu sodi biżejjed u bbażati biżejjed aħna ngħidu li direzzjoni ġenerali tal-finanzi pubbliċi. Niqafaw nek għaliex naħseb li diġà spiċċali l-ħin. Grazzi. Montagnier, eh, interessante Grazzi, va perspettiva interessanti ħafna fuq dak li qed jiġri fi Franza sta jiena naf li ma tantx għandna daqshekk ħin. Għandi raġuni ħajkonna issa ngħaddu ħalli nisimgħu lil Michel Kles il-prosekutur pubbliku Belġan. Grazzi, Sur President. jena minix prosekutur, jiena biss um, uh, inkwirenti L-esperjenza tiegħi wara ħafna snin tippermetti li ngħidilkom minn banda illi meta smajt bil-Panama Papers eh, dert u dim il-Kamra ta' Rappresentanti Belġana u jena għattillom illi jena għat niskanta li intom skantati Eh, għaliex għal professjonisti li aħna nġildu kontra il-kriminalità finanzjarja inna ħafna snin illi konna nafu li jeżisti dan il-fenomenu u il-Panama iva imma jista' jkunem eh, sena diħla eh, Cayman Papers, Sortella Papers, eccetera, eccetera għanna xie il-Bahama Papers, għanna xie 40 sena ta' minimi ta' skandali umani. Dana jiġifieri din hija xi ħaġa li tinteressa li xek essenzjalment hawnhekk fil-Belġju dak li inkixef mill-konsortium illi eh, għal ħafna affarijiet dwar dawn il-kwistjonijiet hija mija ħaġa pjuttost eh, stramba li l-lum ikonna dan il-fenomenu li jippermettilna l-lum li konna komitati jew inkella eventualment ehm, reazzjonijiet oħrajn, għalla volja forsi kontar twiz, għal sta jena nishtiq immur lura għal dak li għal Filip de Costa. Huwa importanti ħafna li najdu li il-problema mhijiex fiskali u jekk aħna qed ngħidu issa il-Panama Papers u mhux insemmu l-kelma il-fiskali imma kriminalità, kriminalità finanzjarja hemm erba' tipi ta' delinkwenza finanzjarja. L-ewwel net huma delinkwenti finanzjarji li għandhom attività leċita e, il-kol tafu illi per eżempju meta jkun hemm il-flashing li qattar u l-ewwel ħaġa li jitolbok il-plumber waqt trid e, riċevuta tal-vet dik l-ewwel ħaġa Umbat, jekk inti tamel, eh, tkun qed tagħmel swimming pool u eh, inti eh, jisaqsuk jgħidulek inti trid illi ir-riċevuta noħroġa fuq il-kumpanija tiegħek. il tielet fazi, mbagħad il-korruzzjoni korruzzjoni pubblika jew inkella privata u hawnhekk fl-Ewropa dan huwa fenomenu illi jeżisti iva imma inqas mill-fi partijiet oħra tad-dinja huwa dan huwa fenomenu illi qiegħed iwaqqaf id-demokrazija milli joħorġu u wkoll qiegħed jedet id-demokrazija tagħna ma noqgħodux attenti fis-snin li ġejjin iva l-fenomenu jeżisti u dawn huma il-tipi ta' eh, attività kriminali illi għal persuni normali. Issa mbagħad hemm tipi ieħor ta' kriminalità dawk illi l eh, insejħulhom eh, il-ksur tal-liġi komuni, pereżempju, jiġifieri mhix kriminalità eh, finanzjarja pratikament virtuali, pereżempju il-carousel fraud fil-VAT ta fukem jiswinna 250 eh, biljun euro ta' kull sena illi eh, jinsterqu u li ma jkunux iddikjarati dan huma flus illi jinsterqu mill-minant il-pajjiżi l-istati membri eh, nazzjonali illi serqu ħames eh, stati membri ħarġu ċertifikati folot fuq proprjetà mobiljari, eccetera. Aħna rnexxinna naħarbu minn eh, tlifna biss jew 4 miljuni eh, euro illi ħarġu lejn destinazzjoni tal-futur li se jkun dubai Papers. Mbagħad hemm dawk il-kriminali il-kbar ma tafux intom eh, s-sarra l-industrija ta' droga ħames telef biljun ta' droga il-falsifikazzjoni fl-Ewropa 350 miljun ta' kull sena traffikar tal-armi u tal-persuni il- dawn il-tipi ta' reati kollha illi fir-realtà jipproduċu il-flus u flus maħmuġin li jridu jkunu mbagħad irriċiklati. Mbagħad tipi ħor ta' delinkwenza kriminali terrorizmu li għandu karatteristika partikolari għaliex l-ewwel isir il rejat finanzjarju u mbagħad wara isseħ l-attentat. Jiġifieri din hija xi ħaġa li rridu nirriflettu fuqha xi darba, it-terrorizmu huwa biss l-attentati jew inkella hemm il-lok ukoll illi nqisu il radikalizzazzjoni Mbatem hemm tip ieħor ta' delinkwenza jiena naħdem fuq din fil-xogħol tiegħi dawn huma il-faċilitaturi dawk illi minajrom ma jkunx possibli illi jisiru daw l-affarijiet il-bankiera dawk illi jgħatu il-pariri fiskali l-accountants l-avokati u biex wieħed jirnexxilu jagħmel dat tip ta' frodi pereżempju bħal Panama Papers hemm dawn in-nies illi rridu nidentifikawhom. Għalex, għalek, mela, jina eh, nista' ndum maddej eh, sena Sija najdilkom eh, kemmi kera l-politika ta' pajizi kontra daw l-affarijiet, un bat dawn il-regoli li aħna għanna fit termini tal-ħasil tal-flus, per eżempju, li l-in minn leġijiet eccellenti sabiex aħna nistaw naqbdu dawn it-tip ta' kriminali biex mod attiv naqbdu u kollop il-transazzjonijiet suspetti aħna għanna artiklu. Uh, 505 huwa artiklu tajjeb ħafna għaliex minn banda l-ħasil tal-flus huwa um, rejat serju għalhekk m'hemmx għalfejn li wieħed jipprova l-eżistenza tal pereżempju droga mill-bidunet għaliex il il-bit u il-konfiska li per eżempju meta wieħed eh, jinduna b'dan ir-rejat jista' jsir b'mod ekwivalenti fuq il-patrimonju tal-persuna jew tal-persuni mingħajr ma dan ikun il-liħ mir-rejat innifsu dan hekk l-artiklu importanti għaliex dan l-artiklu eh, jimmira lejn il-faċilitaturi u huma eh, rridu ehm, jintabu responsabbli wkoll. Huma huma wkoll il-kompliċi mela fl-Ewropa għalfejn qed nistennew li din il-liġi naplikawa għal kulħadd. Għalhekk mill-perspettiva Ewropej, peress li ma tantx baqali eh, ħin, nista' ngħidilkom dwar l-esperjenza tiegħi li hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru fl-2011 fi frar jiena kont ipparteċipajt fil-Tax Crimes Meetings flajja. Uħloqna l-Eurofisk, Eurofisk hija istituzzjoni bħal Europol u l-Eurojust għall-iskambju ta' informazzjoni ma hija għodda importanti ħafna u effiċjenti ħafna li tagħti informazzjoni anke lil pajjiżi u anke fil-ġlieda kontra il-karusel fraud li hija marda li eh, hija maħnuqa biha l-Ewropa. Mela, il-fażijiet ta' din il-frodi huma banda illi nidentifikaw il-modus operandi ta' dan il-ħasil tal-flus, għalix minna ħasil tal-flus ebda Panama Papers. U allura minn dak il-moment fil-detezzjoni ta' dan il-modus operandi hemm il-possibilità illi wieħed l-ewwel ikun jaf min qed ipoġġi l-flus fil-bagalji dan għadu jisir fil-fatt u mbagħad it-tieni net Eh, il-wala wala xinu, Iva, dan huwa isem eh, Marokkin għaliex il-frontieri huma maluqin fid dan il-pajjiżi Magrebin eh, huwa b'sistemi ta' kompens u dana sistema li taħdem mbagħad il-fatturi folot raba huma l-operazzjonijiet kummerċjali illi jippermettu illi eh, jinħol u ukoll dawn il-kontijiet barra mill-pajjiż għalhekk dinja istituzzjoni li tista' tikxef dan eh, dan it-tbabiż u t tidentifika il-faċilitaturi naf li ħafna minnkom din tbabsu fuq il-smartphones ta'kom. Eh, fitxu eh, frodi fiskali, mus se jkollkom il-Panama Papers, imma se jkollkom eh, ismijiet ta' kumpaniji u ta' nies li jistaw jenukom biex tamlu l-frodi fiskali. Dik hija realtà tal-lum għalhekk irridu nidentifikawhom il-dawn in-nies naqbduhom. Umbat, huwa urġenti wkoll 10 sekondi oħra, Sur President, u naħseb illi dan wkoll huwa rilevanti għalikom permezz ta' kriterji iktar wiesa ta' definizzjoni ta' x'inhu eh, rifugju fiskali u anki il-xol li jagħmel il-gafi umbat. Iktar importanti minn kollox għalli kull sena u hawnhekk se nirreferi għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' Ottubru tal-2013 fuq il-korruzzjoni għamiltu biċċa xogħol eċċellenti illi l-Istati membri irmewħ. Intom ħlaqtu ċerti miżuri li l-istati membri qatt ma applikaw mbagħad intom għamiltu kalkolu fondamentali l imf u l-Bank Dinji. Huwa urġenti issa illi aħna f'termini ta' ċifri ta' statistika nifmu eżattament kemm kbira din il-kriminalità finanzjarja sabiex iċ-ċittadini tad-dinja u tal-Ewropa b'mod partikolari jifmu illi dan huwa fenomenu bla preċedent. Fenomenu bla preċedent fejn ir-reazzjonijiet irridu jkunu qawwijin għalix unbat wieħed jista' ukoll jieħu passi kontra l-pajjiżi identifikati. Yes. Grazzi ħafna, Michel Pless. Nasab illi intom għandkom iktar esperjenza fuq għadi. Nissa nissiden lil Norbert Nawlin sabiex jitkellem illi huwa responsabbli għar-reġun ta' Nord Rhine-Westfalen. Jekk jogħġbok tista' tagħtina ftit iktar informazzjoni. Iva, grazzi ħafna, sinjuri. Ipermettu li nintroduċi xinija xinu għaxxol ewlieni tiegħi. L-ewwel net il-grupp li jiena immexxi huwa ġdid jeżisti mill-ewwel ta' frajta din tas sena 2015 dan huwa l-grupp ta' investigazzjoni għal kriminat organizzata, evażjoni ta' taxxa u raġuni għalfejn aħna waqqafna dan il-grupp ta' investigazzjoni huwa minħabba l-fatt li l-evażjoni ta' taxxa huwa marbut mill-qrib marjati kriminali ġenerali kemm reati kriminali ta' kriminalità organizzata jew nkella anke reati kriminali bħal reati ta' korruzzjoni jew anka frodi fil-qasam fiskali u kif tistgħu timmaġinaw ukoll l-evażjoni tat-taxxa huwa relatat u marbut ukoll mal-evażjoni tat-taxxa għall-għanijiet ta' terrorizmu, ta' finanzjament ta' terrorizmu, aħna sabiex insibu mod ta' kif flimkien mal-kollegi tal-autoritajiet tal-polizija nużaw l-opportunitajiet sabiex nieħdu azzjoni aħna waqqafna dan il-grupp ta' investigazzjoni. Investigazzjoni li aħna qegħdin nagħmlu bħalissa hija investigazzjoni li aħna semmejnija kanal. Fl-aħħar tas-sena 2013 il-land ta' Nordrhein Westfalen u anka l-awtoritajiet finanzjarji minnaħa ta' Wuppertal xċaw ċertu eh, data. Din id-data ma nistawx nqablu mal panama Papers minħabba l-Panama Papers aħna qegħdin nifmu il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni illi fil-fatt kisbu l-ICIJ. Iżda id-data tagħna il-mod ta' kif hija marbuta mal-Panama Papers hija minħabba l-fatt li aħna analizzajna il fil il um, twaqif ta' kumpaniji permezz tal Mossack Fonseca f'dak is-sistema aħna din naraw li fil-fatt kienem ċertu kumpaniji illi infetħu manka nies illi fil-fatt kienu miktubin emmek li jett investu emmek. Mod konkret, aħna qegħdin naraw fid-dokumenti li għandna il mota kif il-kumpanija kienet waqfa minuti tal- laqat ta' koordinazzjoni, dokumenti u kollu anka tal-Power of Attorney illi fil-fatt ikollu l-isem tal-beneficial owner, aħna jkollna u koll kopja tal-reġistru tal dawk li għandhom l-isma, l-isem u koll tal-post tal-din kumpanija offshore u fil-fat Mossack Fonseca naraw ħafna drabi u jkollna informazzjoni wkoll fuq il-kumpaniji kif ukoll fuq eh, eh, il-materjal u aħna kellna bosta emails bejn il-banek kif ukoll dawk illi huma konsulenti għall-investituri, għall-investimenti kif ukoll Mossack Fonseca. U aħna kellna bosta informazzjoni fuq il-kontijiet tal-bank ukoll. Minn dan din l-informazzjoni aħna irnexxina naslu għal ċertu konklużjonijiet. Per eżempju, l-isem tal-beneficial owner, l-isem tal-kumpanija offshore u anka s sede ma jfissirx illi il-kumpaniji kollha li kienu maqfin permezz tal- tam kozak ma fonseka għandhom is-sede tagħhom fil-Panama, um, ftit minnhom qegħdin fil-Gżejjer Seychel pereżempju u postijiet oħrajn. U Mosak Fonseca huwa uffiċċju ta' avukati li għandu 44 sede differenti u jgħinu sabiex jitwaqfu kumpaniji offshore f'kull reġun ta' din id-dinja u mhux uh, biss fil-Panama. Aħna nistaw naraw ukoll li pereżempju s-sede ma jfissirx il l sedin fil pana ma nkella fil-gżejjer oħrajn, iżda anka il-flus jistgħu jkunu f'kont fl-Ewropa. Aħna ukoll kellna informazzjoni iktar fuq il-membri ta' Mossack Fonseca wkoll u kien hemm informazzjoni illi għaddiet ukoll fuqhom. Jiena nista' ngħid biċ li m'hemmx ma kienx hemm każ wieħed li aħna trattajna b'mod konkret fejn il-beneficial owner kellu kuntatt dirett ma' Mossack Fonseca dejjem isir permezz ta' banek jew il-ħaddiema tal-banek nies li jaħdmu fis-servizzi finanzjarji dejjem permezz tagħhom. U anka l-ispejjeż ta' twaqif tal-din il-kumpanija offshore ukoll tħasset li l-om li huma għaddew il-flus li Mossack Fonseca. hemm każ wieħed partikolari dan il każijiet kollha li kieku bank feta il- l kumpanija offshore tħallas tagħha il-klient jista biss juża l-assi ta' din il-kumpanija offshore jitfall flus f'dan il-bank bil-fors. Iżda l-użu tal-kumpanija stess kien fil-fatt dejjem kopjat ma' kont tal-bank partikolari f'bank partikolari, ġifiri aħna nafu il l-autoritajiet mumiex edin ikunu pozizjoni li jkunu jafu min huwa is-sit tal-kont tal-banki u tal-kumpanija u din il-power of attorney hija xi ħaġa li tħawadna ħafna minħabba li jista' jkun il-kumpanija il kumpanija tkun involut, tkun immexxija mill-beneficial owner, mill-bank nifsi unkala mill-ħaddiem, unkala konsulent fil-qasam finanzjarju iktar minn hekk ma jkunx hemm nies li jkunu jafu fuq din informazzjoni. Għalina aħna provajna naraw l-lura din informazzjoni fuq l-offshore, kumpanija offshore xanna, kif tista' servina? Aħna nafu li il-kumpanija offshore tista' tinduża sabiex ikun hemm ħasil tal-flus ta' profitti li ġejjin minn reati kriminali ta' frodi pereżempju anke l-evażjoni tat-taxxa. L-evażjoni tat-taxxa kien reat kriminali li f'design fil-mija tal-każ kienet jinħeba permezz ta' dawn il-kumpaniji offshore. Aħna kena bosta investigazzjoni kena xi 524 ċittadin Ġermaniż u iktar minn 25 eh, bank ukoll. Bħala nies li aħna qegħdin nissuspettaw huma l-avukati li qed huma Mossack Fonseca għal għall-involviment fil-ħasil tal-flus u anka għajnuna għall-evazjoni ta' taxxa, responsabli u kol sebna nis li fil-fat jaħdmu għal-banek u anka għal-kumpaniji ta' servizzi finanzjari u fost il-beneficial owners aħna rajna illi kienem nis li diġa kellhom kazijiet qabel ta' evazjoni ta' taxxa jew inkella ta' ħasil ta' flus. Il-prosekutur pubbliku huwa dak ta' Köln u l-awtoritajiet kriminali furrati kriminali ta' Nordrhein Festfal ukoll. Aħna rajna li matul l-investigazzjonijiet aħna stabilixxejna ċertu għanijiet għal investigazzjonijiet u dawn fosthom kienu is-sanzjoni Eh, penali li aħna rridu nistabilixxu wkoll u nippruvaw niġbru t-taxxa li hemm bżonn kif ukoll illi innaqsu l-assi u li jkun hemm il-konfiska. Il-konfiska wkoll ta' dawk il- in-nies li huma involuti min-naħa tal-banek ukoll sabi li jenu għom lil dawn in nies sabiex jamlu jwaqfu dawn kumpaniji offshore aħna matul l-investigazzjonijiet tagħna mexxejna proċedura legali b'tali mod ħalli il-persuni u l-istituzzjonijiet kienu qegħdin jifukaw fuq il-kumpaniji illi forsi kellhom kumpaniji oħrajn sussidjari, pereżempju fil-Lussemburgu, u l-ħaddiema li kellhom sede kemm fil-żewġ pajjiżi li kienu l-persuni ewlenin li kienu avvaluti. Kif għettilkom f'design tal-każijiet l-evażjoni tat-taxxa u l-għajnuna l-evażjoni tat-taxxa kien kienet il raġuni għalfejn twaqfet din il-kumpanija offshore u il- direttiv tas sena 2003 kienet tot minħabba li kontijiet ta' persuni naturali illi fil-fat kienu maqfin eh, f'pajjiżi oħra f'żoni oħra barra mill-Unjoni Ewropea se ta' jkun hemm ukoll ċertu regoli illi japplikaw. U f'ħafna mill-każijiet tal-kumpaniji offshore kienu stabiliti sabiex ikunu jistgħu jevitaw ir-regoli tal-direttiva li kienet għadha kemm daħlet u naħna dan qed bħala forma tal-kriminalità organizzata u anka ta' evażjoni ta' taxxa u bekk nieqaf hawnhekk. Grazzi ħafna l-issur Nawlen inti għattilna bosta informazzjoni interessanti, ista edin xej tart. Meħabba li fadlina bi 44 minuta. Għanna din il-kamra sa' 6 u nofs. Jena nishti illi minn flok 5 minuti namlu 3 minuti ġifiri minuta l-mistoqsija u mtoġiba f'żewġ minuti. Nittama illi kullħat ħajr nexil jamlek, u inti Sur Michel bħala ex Eh, komissarju ex president, forsi jina xilek, surlu jina ma naqbilx, aħna diġa edna nidir il-parti kem bżon illi nidedikaw l-aktar mistoqsijiet u mux inqas inti qed naqsen nassa il-ħin għad dispożizzjoni tagħna. Inkella fil-fatt inkomplu wara sitta u nofs, istaħna għanna s-sala u l-interpreti sa sitta u nofs jina niproponi li naqsur il-ħin, forsi jista' jkun hemm min nisaqsi mistoqsija iqsar. Nibdew bis-Sur Kofert. Grazzi ħafna, Sur President, ħan nitkellem fil-qosor ħalli ma naħlux bis-ħin l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja għall-preżentazzjoni tas-Sur De Koster. Inti qed illi aħna irrit ikollna FIU Ewropea ħalli bekk nkunu iktar effiċenti. Inti kif tissuġġerix li dan nagħmlu fil-prattika u Kif taħseb li dan jista' jen ix-xogħol tagħna jekk aħna jkollna dan il-Unit tal-Intelligenza Finanzjarja Ewropew? U inti qed ukoll li kien hemm xi 97 każ involut brabta mal-Panama Papers u tlabt informazzjoni mill-Panama, ħna xissaw namlu sabiex nejnukom ħalli t-konkludu fuq dawn l-investigazzjonijiet. U apparti minnek, Assur Noilen, nishtin sassik il-metodu li jinti użajt. Meta xtrajt informazzjoni, aħna rajna u koll li fil-Danimarka kuno kienem autoritajt li xtra informazzjoni dan l-approċ kif enkom lilkom u tista tissuġġerixxi dan l-istess approċ għal pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea taħsbu li jekk jagħmlu hekk awtoritajiet oħrajn nazzjonali jistgħu jiġġieldu b'mod iktar effiċjenti kontra dan ir-reat kriminali sur de Koster. Għan iprofa nwieġeb fil-qosor dwar l-FIU Ewropea din kienet proposta illi tres snin ilu jiena naħseb illi hemm bżonn illi naħdmu flimkien ħalli nanalizzaw xirridu nafaċċaw issa matul dawn ix xogħol li ġejjin wieħed mill waħda mill-affarijiet li aħna nistgħu nikkonkludu fil kuntest ta' ġlieda kontra l-finanzjament tat terrorizmu huwa li rridu aħna nissieħbu fit-tim ta' FIUs, naqdu daw l-FIUs nazzjonali it-trakfa u l-fajju Belġana edin jaħdmu mill-viċin. Aħna, isna, aħwa li għedin nġridu l-istess gwerra, ġifiri għedna bliskom bit informazzjoni u issa din naħsbu għalli naraw il-kollega tiex x-informazzjoni tista t-swilu tajjeb, minn flok minn għodu nistennew għal tweġiba. Intom x-tistaw tamlu fuq dawn is seba design kas, xejn ma t-istaw tamlu minħabba illi dan jiddependi fuq l-Avukat Ġenerali tal-Panama, per eżempju, hux ħajwieġeb il-mistoqsija tiegħi, hux l-affajju ħajwieġbu l-mistoqsija tiegħi, ma naħsibx illi eh, la intom u laqqas aħna ma nistgħu nagħmlu wisq. Grazzi ħafna. Sur Nawlin. Wieħed għandu jkun jaf fil-sistemi kriminali internazzjonali tkun tista' taħbihom jekk ikollok informazzjoni minn ta' ġewwa l-insider. Ħadd muħajqum għada filgħodu mħabba li b'mod altruwis jiddeċidi li jmur jgħid lill awtoritajiet ta' investigazzjoni l-affarijiet kif seħħew, dejjem ikun hemm ir-raġuni ewlenija li tkun il-flus u anka il-protezzjoni tad dawk li jkunu ħajprovdu l-informazzjoni. Din hija situazzjoni nistgħu insolvuha permezz ta' diskussjoni ta' sistema tal-whistleblower u naraw kif aħna salima salima limitu nistgħu naslu f'dan il-kuntest iżda dan huwa suġġett li huwa verament importanti. Sur Michel Kjoġbo. Oui. Grazzi, President. L-għonnet, Sur Kostar, għalix ma għandi ħin, qabel ma nkixfu il-Panama Papers, intom eh, mill-analizi ta'kom kontu diġa tafu jew eh, suspettajtu jew kelkom xi elementi ta' informazzjoni li eh, stajtu permezz tagħha topsru illi se kien se jfaq l-iskandlu tal-Panama Papers. Allura mela jekk dan kien il-każ għalfejn ma' ġbittux eh, l-attenzjoni qabel u nfetħun kjesti qabel ma faqqa l-iskandlu u eh, għandi mistoqsija u koll oħrax qed tistennew minnant l-Europol għaliex eh, fit tweġbit bil-miktub li jintom li jinti tajt li l-Europol għalmenu mintomx Eh, mhumiex eh, soddisfatti bil-mod kif l-unitajiet finanzjarji qed jikkollaboraw ma' l-Europol daka għal Sur De Koster. Sur Klejs jiena naqbel ukoll u nifhem ir-rabja tiegħek imma mbagħad jiena eh, ma naqbilx miegħek għaliex jiena iktar ottimist jiena nishtiqna naħseb x'taħseb inti għaliex xina kemm il-darba tkellimt fuq dan is-suġġett għaliex naħseb illi inti qed tirreferi għal faċilitaturi imma illi dawn mhumiex qegħdin fil-mira bizzejiet u għandi l-impressjoni li dawn qegħdin jaħarbu jiżgiċċaw mill-investigazzjonijiet, eċċetra, u din hija xi ħaġa xokkanti u nixtieq inkun naf x'taħseb inti dwar kif nu l-aħjar x'inhu l-aħjar mod li naqbduhom il-dawn għaliex minn ma naqbdu lilhom eh, qatt maħna se jirna xinna inwaqfu dan il-fenomenu. Jina nixtieq illi nifokaw verament fuq dan l-aspett. Zwei Minuten geredet. Äh. Mela intom tkellimtu żewġ minuti. Qatt ma żammejt mal-ħin fl-ebda wieħed mismih. Mela nitolbok biex tagħmel hekk minnhom l-qudin sur de Koster. Tiket ċifri jannar tal-2014 il-dak tal-IMF fuq il-Panama, il-ċrida kontra l-ħassil tal-flus finanzjament tal-terrorizmu fuq il-ċellula ta' informazzjoni tal-Panama, l-affarijiet mhux tajbin għaliex m'għandix aċċess għall-informazzjoni dwar il-beneficial ownerships u responsabilità u eh, l-affarijiet mhux qed isiru fil-Ottubru tal-2014 kien il-Belġu fil-fat li fil-grupp ta' e, grupp Egmont, imma xorta waħda għanna problema mal-kollegi, nistaw nennu għom, nistaw namlu xaħġa, bżon li namlu xaħġa, għalix memx kooperazzjoni għannar tal-2016 l-FATF tkun tinvolvi ruħa Eh, l-affarijiet ikunu solvuti, l-affarijiet jimxil sew u fifrar eh, tal-2016 il-Pamela meqjusa pajjiż li kopera mbagħad f'April faqqat il-bomba. Naħseb illi sempliċement minn din il-kronoloġija tistaw tifhem it-tweġiba tiegħi l-Europol u l-FIU Naħseb illi problema mhijiex ġdida, hija problema antika għaliex għal snin jina nċildu aħna għaliex fil-ċellula ta' informazzjoni rappresenta jena din hija struttura amministrativa fil-Lussemburgu, CRF u hija ċellula eh, ġudizzjarja b'nadi oħra hija eh, tal-pulizija. Issa, jekk aħna se noqogħdu ngħidu e, il-modelli tagħna huma differenti, tiegħi polizzjarja, tiegħek xi ħaġa oħra, le, ma rridux nagħmlu hekk, irridu nikkooperaw mal ewropol oh, jekk nikkooperaw aħna l-oħrajn jistgħu jagħmlu hekk ukoll. Issa sur Montagnier u mbagħad is-sur Kless. Min se jwieġeb? Iva, biex il-Meġa Sur Michel li aħna nattakkaw il-facilitaturi huwa illi aħna inċaħdu l-mafja mill-mezzi kollha tagħhom tiftakru il-film uh, The Firm, il-ktib ta' John Grisham illi aħna uh, nġildu kontra l-mafja billi l-ewel u qabel kollox inċaħdu għom l-avukati tagħhom imma l-ewel bżonn li konna inkjesti proattivi. Jiena uh, attendejt kongressi ta' nis ta' negozju ta' businessmen u jkun hemm nies propju illi jipproponu lek ta' tip ta' servizzi. Eh, naħseb hemm il-fira eh, tal-preta porter fiskali eh, li jixtru nies il-kumpaniji barra minn min l-Europa li saret eh, fl-2007 bil-sponsorship tal-Mercedes, Figaro u ħafna nies. Issa, jina naħseb li huwa importanti ħafna li l-whistleblowers li huma jridu eh, jikxfu daw l-affarijiet imma fil ġermania kien hemm il-karta tal-informazzjoni fil-Liechtenstein bil karta tal-impiegati tal-banek biex nifmu eżattament minn huma um, il-sida beneficjarja li propju għamek ukoll kien hemm il-korruzzjoni. Ludek Niedermeyer. senekst Sir Niedermayer. Grazzi nasib il-dawn il-fatti kollha ma marbutin mal-passat u naħseb illi kienem hemm ħafna liġijiet li nbidlu. U l nixtieq insassikom il-liġijiet il-ġodda tejbu sitwazzjoni b'dak li għandu x'jasam mal-ġida kontra l tal-flus u l-evażjoni tal taxxa aħna qed naħdmu fuq eh, bitla tal-standards tal-skam tal-informazzjoni fuq il-kontijiet li ħanibdew nimplementaw mis sena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 dwar il-seta ta' supervizuri eh, finanzjarji u tal panek aħna niskuraw li l-industrija finanzjarja Eh, xew għall-identifikazzjoni u metta ma jirnexxinix insibu l-beneficjar ekonomiċi reali meta jkun hemm tranzazzjoni suspettuża dawn iridu jagħmlu jagħtu l-informazzjoni lill-ċelluli tal-informazzjoni kull darba li jkun hemm titjib fid-direttiva u r-raba direttiva s-saħħaħ l-istennijiet fuq il-professjonisti u s-supervizuri tagħhom u dana jippermetti li s-sistema taħdem aħjar ma dana kollu. Kull darba li ximkien ikun hemm eh, pajjiż bejn il-leġiżlazzjoni tippermetti illi jinħbew ċerti affarijiet jew ikunu eh, eh, mawġin u moħbijin għalhekk mela dawn jibqgħu kat iħoloq dajfa fil-katina sħiħa Għallek, aħna rridu nkomplu niprofaw nimmodifikaw dak li jista jimbidel hemm il-liġi, hemm il-prassi ta' CRF, ta' supervizuri finanzjarji, meta dawn ikollhom kompetenzi fil da' kontra il-ħasir tal-flus, m'hemmx reċetta eh, maġika biex niġġieldu u neqirdu darba għal dejjem kontra dan il-fenomenu. Nistgħu innaqsuh il-fenomenu imma qatt ma naħseb li ser nexxinna neliminaw bħal kollox. Grazzi, Sir Kless. Iva, hemm eh, ħafna odot leġislattivi dan saħħaħ il-pajjiżi il-Belġu ma qatx jistenna ir-rabba direttiva biex għaliex fl-2010 daħanna l-element ta' due diligence li ikonna l-identifikazzjoni tal beneficjari ekonomiċi u minn fejn qegħdin jiġu il-fondi eh, imma mill-esperjenzi li għatilkom jekk jekk l-esperti fil-qasam tal-kontabilità jamlu kontrolli, per eżempju fu eh, eh, l-avokati, dan ma jsirux fil-fat u kull darba illi jiena kelli ċans illi namel dan l-inkjesti għatma ma sebċeja għalek huwa eh, huma l-mezzi, mezzi li huma neqsin il-ġustizzja nazzjonali m'għandix biżejjed mezzi. Kulħadd igerger dwar l-istess affarijiet, ir-regoli huma tajbin ħafna, l-standards huma tajbin, imma m'għandniex il-mezzi biex eh, napplikawhom f'termini ta' pulizija, ta' maġistrati, eċċetera. U dik hija l-katastrofi reali. Grazzi ħafna. Is-Sur Nolan. Iva, naħseb li l-bidla leġislattiva meċċa fi direzzjoni tajba, iżda nista' nibbażar fuq dak li ġara fl-modi. Il-ġejjini ma nistax imbastru. Għandastant, stant il-konsekwenzi fil-ġejjini s-sir ikunu ma nafxin ngħidlek Hemm xi punti li nħossu li ma tassew ta' importanti li nħotu fuq livell Ewropew. L-ewwel nett fl-Ewropa jiena tassew konvent li għandna bżonn ta' definizzjoni komuni ta' evażjoni tat-taxxa u armonizzazzjoni ta' definizzjoni ta' dan ir-reat tal-Ewropa. Dan ifisser il-kooperazzjoni tiġi faċilitata u naħseb li fl-istati membri kollha għandu jkun standard illi eh, ikollok din ir-rabta anke mal-ħassil tal-flus f'termini tar-reati. Importanti li jkollna possibilità ħjar nikkonfiskaw l-assi illi ikunu ġew finanzjati b'mod legali din se jsir fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-sur Bajja l President, mistoqsija l-sur de Koster il-facilitaturi huma dejjem eh, moħbija wara dawn is-sitwazzjonijiet għalhekk hemm bżonn ta' aktar viġilenza u iktar informazzjoni lil fajjuż inti bħala persuna attiva f'dan il-qasam taħseb li hemm differenza bejn il-professjonijiet differenti u kif nistgħu nbidlu l leġislazzjoni sabiex Jena ħad gost illi smajtkom tajdu li eh, fjannar għallu l-intermedjarju kolla li ma kienu jafu xejn dwar da. Inti tkellim dwar kollaborazzjoni. Jena nishtiq nisma l-opinjoni tijak kif isseħ il-kollaborazzjoni bejn l-istati membri differenti u bejnietkom u l-istituzzjonijiet Ewropej, l-Europol, Eurojust, Eurofisk, aħna smajna xqalu huma nixtieq nisma' x'taħseb intu l-aħħar mistoqsija ftit aktar wiesa. Intom taf leġislazzjoni Ewropea fuq il-ġlida kontra ħasil tal-flus se tissaħħaħ iktar issa f'termini ta' din l-aħħar emenda x'dispożizzjonijiet nistgħu ninkludu sabiex ngħinukom aħjar fil-ħidma ta' Grazzi. Kollege, wer möchte als antworten? President Sur President, jena sani profan Iweġeb eh, fil-qosor ħafna, u ċifri. Kellimna dwar frodi fiskali u inti għat li xinja kooperazzjoni ma' pajizi oħrajn, jew l-fajuż oħrajn. Fi 2015 aħna dimna u komunikajna mal autoritajiet ġudizzjarji tmien dossiers fuq frodi fiskali serja organizzata li ma kienx tikkonċerna il-Belġu. Dana kien sar kontra it-teżor fi Franza, tlet dossier għall-Olanda, wieħed għal madagaskar wieħed għal singapur wieħed għal polonja Mbagħad l-istess sena il-ċittadini Belġani bar barra li kien għandna dossier wieħed biss il-komunikat mill-Lussemburgu. Jiġifieri tistgħu timmaġinaw bad dossier ieħor il-komunikat minn min? Hong Kong! li danara biex jittikom ideja eh, tax qed jiġri mela ifmun li sew f'termini ta' frodi fiskali għanna Eh, ħafna uh, xogħol li jrid isir, mhix biss kwistjoni tal-kollaborazzjoni. Nista' nitkellem ma' kollegi tiegħi ta' Trakfen u meta nitkellmu dwar il-ħasil tal-flus frodi fiskali kontra teżor eh, fiskali, joħorġuhom dawn id-dossier jaqbżu fuqhom anzi jinteressawhom imma meta nitlob informazzjoni dwar il-frodi dak li jagħmlu il-frodi fiskali li mill-Franza jagħmlu frodi fil-Belġju m'għandhom xejn joffruli għallek irri għanna bżon ta' prioritajiet differenti. Eżempju iħor li forsi se eh, tiskantaw bieħ kooperazzjoni li għadni kif lot mal-ċellula tal-Lussemburgu. Dina xaħġa li ta' minni semmija dan huwa kas ta' frodi fiskali falsa. Jiġifiri, hemm eh, ftit mijiet ta' miljoni li jmorru l Lussemburgu minn kumpanija li fallet xi 10 snin ilu ħafna nies illi spiċċaw qiegħda. U issa eh, peress li ammettew edin jajdu għamela eh, ah, eh, le jina sarrit nirregolarizzar situazzjoni tijaj le kien hemm din il-frodi li saret u l Lussemburgu wissa qiegħed jikkoopera li xintunaw l mekkaniżmu kien mekanizmu doppju ta' abbuż hekk qed jiġru l-affarijiet. So again, so maħum, yeah, Klaas. Alors, euh, pour être positif. Mela, biex nkun pozitif. Femini ta' kollaborazzjoni aħna għanna għodda eccellenti li l-Eurojust bil-kollaborazzjoni ta' l-Europol għal firmar ta' ftejmit u l-ġietz li jatuna l-possibilità li permezz ta' kontrat ġudizzjarju li ma naddux mis sistema diffiċli ta' interrogatorji, ta' soltu u ikonna eh, namlu talbit bejn l-istati membri direttament, per eżempju jina nitlob fi 11 ta' fil li s-sir eh, perkwizizjoni fil-Varsavja u dan kien possibli sistem effiċjenti ħafna Europol u l-Eurojust jattuk informazzjoni sensazzjonali permezz ta' tradutturi għal dawn il-laqat internazzjonali, l-ispejjeż huma mħallsin u talbit derogatorji jiġu mill-pajjiżi bħal Marokk, eċetera, u dana xiftit ftit innaqqas l-ispejjeż finanzjarji li ħaġa pożittivi. Issa, il sistema ta' eh, kooperazzjoni reċiproka jkun hemm pajjiżi ta' fl-Ewropa li ma' ma barra mill-Europa li ma jweġab għat ma dal-waqt jisħab fl-Unjoni Ewropea u koll eh, dan Pakistan per esempio kollaborazzjoni tajba ħafna, Mosca, eccetera, unbat eh, ma xikultant ma jkunx tweġibiet dan din għal mistoqsija li rridu nistaqsu. E Meine Frage richtet sich an Herrn Naulin. Sie haben Grazie ħafna Is-sur Nowlin nixtieq nsaqsi mistoqsija, inti semmejt ukoll l-involviment tal-konsulenti finanzjarji anke fil-kuntest ta' Mossack Fonseca u l-parili li nataw issa jiena nixtieq nkun naf minn għandek aħna x'nistgħu nagħmlu ħalli bekk nkunu nistgħu insegwu mhux biss dawk illi jagħmlu fazzjoni ta' taxxa fuq skala żgħar, dawk il-kbar ukoll. Inti qed li design hemm ħafna każijiet anzi li fil-fatt kien hemm eh, kumpaniji li preżempju jkollhom kumpaniji sussidjarji fil-Lussemburgu. Il-mistoqsija tiegħi hija l-attività tagħkom penali kif kif qiegħda taħdem fuq dawk il-kumpaniji li fil-fatt għandhom responsabilta responsabbilta għal dawn it-tip ta' każijiet u intom għandkom ċertu pressjoni ta' taħin u kol intiet li per fis-sena 2003-2005 bdejtu intom. Issa kif qed taħdmu u kol bil-skadenza bil, bil, bil taraw li fil-fat il-kontijiet ħarina jkunu publikati per eżempju fil-Lussemburgu mux fil-Ġermanja l rentom ma tkunux f'pożizzjoni li tieħdu Iva, Naħseb illi aħna irridu nidentifikaw l qabel kollox li daw il-konsulenti tal-investiment illi qegħdin jaħdmu mal-banek u jagħtu dan it-tip ta' eh, pariri ħafna drabi mhux eh, ikun hemm ħaddiema li uffiċjalment jaħdmu mal-bank u aħna qegħdin naraw illi naraw li nassum il-bank jassumi r responsabilità skont il-ġerarkiji li kollu aħna rrid jkollna wkoll imma suspett konkret u uh, prova konkreta u fuq din l-affarijiet jisiru iktar komplikati. Il kumpanji illi fil-fat ikunu stabiliti fil-Lussemburgu jkunu kumpanji normali li jagħmlu ix-xogħol tagħhom bħal kumpanji oħra. U aħna ma nifukawx l-informazzjoni tagħna fuq il-Lussemburgu iżda għal dak il-għan partikolari kunem il-kumpanija sussidjarja li kienet ila li kienet stabilita me U responsabiltajiet mux biss huma fil-Lussemburgu, istanka fil-Ġermanja mħabba li aħna mhux qed jirnexxinna narrestaw u nidentifikaw dawn il-persuni naturali illi fil-fatt mhumiex qegħdin Eh, jirrispettaw il-liġi għal din raġuni aħna ma jkun nibda żlaħlif li nimponu sanzjoni fuq il-persuna legali ġi fuq il-kumpanija. Aħna qegħdin naraw li servizzi ta' finanzjari qegħdin joffru wkoll. dawn il-possibilitajiet u aħna għanna dan il-periodu ta' skadenza ta' xar snin u għalissa ma sibnix li kanna problemi. Grazzi. Sanna l-majta papa kazunta. Grazzi ħafna, Sir President, grazzi ħafna li kulħadd nixtieq inħu nota tal-fatt li kanna prezentazzjoni verament interessanti. Inti semmejt eh, l-gafi fil-fatt eh, naf illi intom sedin għattuhom iżda li visiti e u l-ġlus maquda. Fil-fatt kien hemm ukoll ċertu informazzjoni li ma nġabriċ. U anke t-taxxa tal-kumpanija Din hija xi ħaġa importanti ma nasibx li ħadd tkun daħxaġ daqshekk faċli konna l-ista ta' tax havens. Inti tkellimt fuq il-facilitators ukoll fuq nies li faċilitaw l-fażjen tat-taxxa rridu naraw kif aħna nistgħu nintervjenu b'mod iktar li huwa xieraq. U meta intom qed titkellmu fuq il-metodi, dak kollu li nafu aħna sirna nafuh bl-infiltrazzjoni differenti u jiena nixtru nkun naf jekk intom taħsbux li d-direttiva ta' kontra l-ħasil tal-flus jum kella permezz ta' liġijiet oħrajn nistgħu x'nagħmlu xi ħaġa simili għal dak illi fil-fatt qed isir fil ġlu kontra terrorizmu fuq brabta mal-linje tal-ajru ta naf li jekk hemm ċertu avukati li qed jidru kemm il-darba isimhom fuq eh, din il-lista ta' suspettati hija xi ħaġa li tħassibna aħna maħniex esperti u nixtieq nkunu nafu x'nistgħu nagħmlu. Allura dwar it-tax havens Aħna nafu li fi Spanja hemm ħafna nies li eh, għamlu dan it-tip ta' reati aħna rridu nevitaw li jkun hemm żbalji. Inti għattilna u koll kolla kam intom għattilna illi il-liġijiet smixin fid-direzzjoni tajba sta tfadlinna bżon ħafna moħra. Min jishtiq iwieġeb l-ewel sur Montwaje? Ja, ja, bitte in Belgien. Fangen wir mit Nibdew bil-bil. Sura kistu la Fu regolarizzazzjoni fiskali nafu għad il-ħagġa fil-Belġu u l-ċellula kella kienet involuta mill-bidu l-ewel darbtejn li saret ma kienx hemm affarijiet kbar li siru u it-tielet darba insomma u raba issa għandna rwol iktar importanti, iktar kbir però xorta waħda komplikat imma li xorta waħda eh, mhux qed iżomna lura kontrarjament għal dak li wieħed jista' jaħseb illi milli naħdmu xorta waħda nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuq il- il-ħassil tal-flus ta', eh, ta falliment fals hija propju eh, aħna li skoprejnija u l affarijiet mixjin sew illi bnidem jirregolarizzaw l-affarijiet huwa possibbli ma' regolarizzazzjoni fiskali m'għandix tintuża sabiex imbagħad ikomplu eh, ikompli nħasel il-flus il-miksu flus miksu bin bil-er u minn attività kriminali dina tista' tgħin u tista' tkun ukoll xi ħaġa pożittiva. Grazzi minn nixtieq iżid xi ħaġa Sur Nojlin. Iva, nixtieq jiena nirreferi wkoll għal problema ta' dawn il-konsulenti. Aħna mhux ikonna ħafna x'namlu iktar minħabba li dak li jagħmel il-konsulent huwa diffiċli li nidentifikaw u nispeċifikaw dak li nistgħu nagħmlu li konna mekkaniżmi u ċertu obbligi ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nużaw meta nagħmlu it-testijiet fuq il-kumpaniji ħalli naraw illi ikollna informazzjoni fuq ċertu affarijiet li jidru strambi ħalli aħna ikollna informazzjoni kompleta jiena naħseb illi bekk aħna nkunu nistgħu verament nimponu miżuri għal tista' tkun siwja parti minn hekk aħna rridu naħsbu wkoll fuq xi ħaġa li semmew il-kollegi, ġifieri illi miżuri legali għandhom ikunu implementati u l-implementazzjoni dejjem tiswa ħafna flus u ħafna ħaddiema kif ukoll ħafna ħin. Grazzi. Sur Montfajer tixtieq terġa' titkellem mela is-sur Fabio De Mela jekk t tixtieq t tista'. Iva, jiena ma nistax eh, nitkellem dwar il mizuri ta' organizzazzjoni fiskali, mhix xi ħaġa t tidħol fil-ambitu jew l-kamp ta' attività tiegħi dak li aħna rajna huwa li l-ġustizzja tista' tikkundanna intermedjarji differenti anke l-banek jew nkella xi avukati u ieħor ix-xogħol tagħna wara niżguraw illi l-bank ikun għamel ix-xogħol tiegħu u tkun għamlet id-dikjarazzjoni ta' transazzjoni suspettuża din hija xi ħaġa speċifika ħafna u aħna rridu namlu progress u rridu niskuraw li fiħdan l-Unjoni Ewropea il-kontroll ta' grupp eh, bil-kumpaniji kollha u l-ferat kollha issir mod sħiħ li jkun hemm kooperazzjoni kompluta u sħiħa u dik ir-reviżjoni ta' raba direttiva tista' tgħinna biex intejbu waħjar il-kooperazzjoni sabiex issir kooperazzjoni sistematika obbligatorja sabiex nifmu li supervizur ta' grupp ta' kumpaniji għandu l-obbligu illi jmur jitkellem ma' supervisuri l-oħrajn u għandu koll obbligu li kopera magħhom din xi ħaġa essenzjali Leġ ħana kon għed nitkelmu dwar il-qasam ta' kompetenza tijaj u ma' l-kumpanijiet propju multinazzjonali. Grazie. Masi. Grazie għafna Fabina Masi. Jina xtaqt. si mistoqsijiet l-sur nawlen. Naf illi ma tixtuqux taħdu pożizzjoni fuq il leġizlazzjoni sta bħalissa din nirrevedu il-direttiva ta' kontra il-ħasil tal-flus u naħseb illi jirridu naraw u koll meta speċjalment meta informazzjoni ma, ma tinax tista' tgħidilna għalfejn kumpanija ma tkunx pożizzjoni illi tippermetti li jkun hemm investigazzjoni dini. Aħna rajna wkoll fil-Ġermanja illi fil-fatt kien hemm ukoll dawn il-phantom companies ma setawx ikunu eh, publikati barra mill europa inti x'taħseb fuq għadin u x'taħseb fuq ir reazzjoni Grazzi ħafna jekk jogħġbu nawni. Jiena wis nibża illi in-nies dejjem isiru iktar kreattivi u japprofittaw rieħhom minn dawn in-nuqqasijiet tal-liġi. U eh, jiena naħseb li l-affarijiet huma kif huma, veru nista' nagħmlu regoli iktar stretti, id-dinja mhux ħanbidluha. Ir-regoli nistgħu nbidluha, iżda għandna jkollna regoli illi s-servizzi finanzjarji jpoġġuhom f'pożizzjoni li b'mod sostenibbli huma jkunu jistgħu jippermettu li jsiru dawn l-investigazzjoni bl-iktar mod effiċjenti. Grazzi dik qed mistoqsija speċjalment għalik isanna Sinjura Julie. Grazzi, President. Jiena nixtieq nibda billi ngħid li l-Panama Papers u il-tax havens illi inna nafu bihom jiruna illi din is-sistema miex taħdem sew l awtoritajiet ta' kontroll mhux qed jirnexxilhom iwaqfuhom dawn l imbrolli u li l-investigaturi laqqas qed jirnexxilhom jagħmlu l-inkjesti tagħhom u jieħdu l-passi għandi mistoqsija sur Montanje jekk jogħġbok spjegana x'inhuma l-vantaġġi illi wieħed ikun l-awtorità ta' kontroll prudenzjali għal banek u għal kumpaniji tal-assigurazzjoni kemm għal riski bankarji u anke għal riski kontra ħażil tal-flus. Tana mhux eh, settur enormi u jina nishtiq nkun naf ukoll eh, x'sanzjonijiet hemm għal Soċjetà Ġenerali u l-BNP għal numru ta' kumpaniji offshore illi inħolqu permezz minn Mosek Fonseca għalli xaħna nafu li dan il-kumpaniji u ma 99.9% eh, tal-kriminali skont l-informazzjoni li għanna mill-inkjesti eh, li twetqu minn l-Amerika. Patrick Montagnier, bitte. Die Frage ging an Sie. Sur Montagnier. l il-vantaġġ li kuna meġbur taħt saqaf wieħed eh, nkunu nafu x'inhi l-sigurtà finanzjarja ta' daka ta', ta kumpanija u jekk ux qed ikunu rispettati il regoli franċiżi fil-rigward tal-ġilda kontra l-ħasil tal-flus u jippermettina ngħidu jekk iva jew le nistgħux nifmu kif innu strutturat l-istabiliment kif qed jiġi organizzat il-kontrolli u l-attività ta' ta' din l-entità u veru li l-ambitu għawisa ħafna kemm fil ver prudenzjali u anki ġlida kontra ħasil tal-flus aħna nistaw namlu inkjesti u ma nistawx issa noqogħdu ħin kollu nikkontrollaw l istabilimenti kollha ta' kull sena u morru fil-post. Għalhekk eh, aħna rridu nażlu għaliex il-mezzi tagħna huma limitati. Issa fuq il-ħolqien ta' dawn il-vetturi offshore eh, dan mhumiex illegali fin natura tagħhom l-unika ħaġa li aħna irridu nsibu biex neħdu passi kontra l-banek huwa li naraw li dawn ikunu trasferew minn Franza fondi b'mod li mhux skont il-liġi Franċiża jew inkella jekk huma mill-sede tagħhom organizzawx attivitajiet fis-sussidjarji tagħhom li mhumiex skont ir-regoli lokali jew inkella liġi internazzjonali. Hija xi ħaġa diffiċli ħafna li wieħed jipprova aħna maħniex awtorità ġudizzjarja iktar u iktar għaliex għal ċerti awtoritajiet u pajjiżi barrani laqas aħna ma nistgħu fil f'dak il-pajjiżi għaliex huwa pratikament impossibbli li wieħed jingħata l-permess biex wieħed jara imur jara nara xinħolloq f'dawn il-pajjiżi, pereżempju l-banek Franċiżi, tip ta' klijenti li għandhom, aħna nirċievu tweġibit minn dawn l autoritajiet in-numru tal-klijenti, il-fortuna tagħhom, eccetera. Għalhekk impossib, ta' xejn toqgħod tmur għaliex xorta waħda ma tkun taf xejn wara li titlaq l-unika mezz li wieħed jista' jwettaq sanzjonijiet huwa li naraw li jkun hemm ksur tal-liġi Franċiża jew inkella violazzjoni tar-regoli bankarji li jmorru kontra l-interessi tal-bank għalhekk aħna rridu nagħmlu kontroll mill-aktar wiesa fuq dan il-banek. Aħna ma nistgħux imorru fil-pajjiżi li jkunu konċernati. Vielen Dank, ich habe jetzt noch Grazzi ħafna għandi żewġ kelliem oħra fuq l istat tiegħi. Mr. sur Ramona Tonk u s Annalisa Dott. Mbagħad l 20 sekonda signora Gomez. <laughs> Romana Werner, thank Romana. you. Very short. Romana fil-fatt, Iva fil qosar u mistoqsija konkreta Għat li tal-jentom forsi sewġu numqar wieħed xasbu dwar definizjoni attuali ta' persuna politikament esposta e kif insibu f'direttiva kontra l-ħasil tal-flus taħsbu li hija wis restrittiva, taħsbu li hija wiesa wis jew taħsbu illi hija bilanċjata u adegwata. Mistoqsija tajba ħafna meħa inti sur President Koster. To add something Ma nasibx li għanna bżon nżidu xejn ma' definizzjoni za dak li nsibu li huwa nieqes huwa hija database wiesa minn persuni minn madwar id-dinja mhux biss politikament esposti fl-Ewropa, faċli tkun taf min, iżda meta naqsmu l-frontieri jażjed ta' problema, speċjalment l-istituzzjoni finanzjarja fil-fatt il-Kummissjoni teħtieġ tibda b'inizjattiva sabiex tagħti strument ċar għal partijiet interessati. Sur Klejs. Uh, Herr Montagnier, Sur Naulen, Sur Montagnier. C'est une définition très large. Hija definizzjoni wiesa ħafna. Għallina biex niverifikaw għadem u diffiċli għaliex aħna m'għandniex bażi ta' referenza lek rridu nħarsu lejn l-kriterji kif konna namlu meta namlu l-inkjesti fil-post, jekk dawn l istabilimenti ta' krediti jew ta' assigurazzjoni fiċċux li identifikaw kemm jista' jkun dawn l-iskola li għaw f'din id-definizzjoni li twessat li l-lum tidelija wiesa ħafna, u għalhekk xorta waħda mid diffikultà leġislatur biex Eh, iħares l-effiċjenza u anki biex ikun hemm rispett tal ħajja privata għaliex il-grupp fil-mira eh, jista' ikun wiesa ħafna għalhekk aħna nieħdu d-definizzjoni kif inhi u aħna rridu sempliċement naraw jekk qed tiġi applikata sew. Grazie Grazzi ħafna l-aħħar round ta' mistoqsijiet, Emily Zadot. Grazie, skużawni ma konċawnek. Konti insegwi bit-tifla tiegħi għadha żgħira li anki interessata ferm f'dan is-suġġett minn mistoqsi dwar il-koordinament Ewropew. Xi ħut minnkom suġġerew li hemm bżonn ikollna Eurofajju sabiex ikun hemm faċilitar ta' timijiet investigativi Ewropej kien hemm qal hemm bżonn ta' Prioritizzar aħjar minna tal-istati membri naċċetta il-kommenti dwar risorsi ma rridux li kunem overload ta' informazzjoni iżda neħtieġu naħdmu iżjed biex ikollna il-binja meħtieġa għal skambju xira ta' informazzjoni l-ewwel net għal transazzjoni sospettużi iżda anki sida benefiċjarja ta' żbur dak li hemm huwa biżejjed jekk hemm bidliet meħtieġa għat-trast dan ħajkun biżejjed u hemm bżonn ta' bidla pan-Ewropa flok pajjiż pajjiż kif hemm bħalissa Vielen Dank. Wer möchte antworten? Uh, very shortly. Fil-qosor Iva, il- L-FIU Ewropew hija bażi interessanti alternattiva tajba għall analiżi di konġunta tal-FIUs Dan huwa tassew meħtieġ bħalissa anki Eurojust. Eurojust ijat jaqgħad lin-nies u jipermetti binja ta' strateġija l-istess jgħod tal-FIU ma naħsibx li għanna bżon xaħġa bħal Olaf jew xaħġa kbira da' Olaf iżda hemm bżon ta' stabilment ta' dan ta' struttura ta' dan it-tip. Aħna fl flimkien ma' Franza f'Ġunju fid-dawl tal-Tazza Ewropea 2016 il-għalix kien hemm il-biża minnaħa tat-terrorizmu għal stat għana deċidejna illi nkunu qed nivviġilaw 24 sija kuljum seba' tiem kuljum għal turnament kollu. Mela, dwar kooperazzjoni aħna qegħdin naħsbu b'mod preventiv ta' sibsa biex nifmu kif nistaw nwieġbu għal kwalunkwe talba. Sfortunatament, dak li ġara ġara wara, għazana konna lesti. Aħna ma nafux il-parlament jista' xirba iżda il-bidla tal-perċezzjoni tan-nies tibdel il-mentalità. Vielen Dank, Herr Montoyer. Grazie ħafna Sur Montwa, tixtieq eh, iżid xi ħaġa inti? No, pa partikolarment. Ah. Le, ma nti xej partikolari x'inżid. Si, dan haben wir noch 20 Sekunden Frage von Anna Gomes. Tajb, ma mela natfall mistoqsija 20 ta' Anna Gomes. Vous avez parlé d'erreur du gap. Les, inti tkellim dwar l-iżbalji tal-FATF u faqa il-kas tal-Panama u tal-Angola u koll. Mella, dan huwa zbal forsi il-definizzjoni tal-ħ ħasil tal-flus u fuq ir-raba fir-raba direttiva li tippermettina li wieħed imur isib id-direttur tal-kumpanija flok mill-beneficjarju kima... Le dak li ħassibni l-iktar hija din il-lista tal-tax havens dan huwa xogħol li jrid isir fuq livell internazzjonali. Għandna bżonna din il-lista imma l-grupp tazzjoni finanzjarja kien Eh, ħareġ xin il-lista eh, u ftit ftit li għaddu eh, snin dawn il-pajjiżi fċeħut minnhom jitneħħew mill-lista. Jiena Monaco per eżempju tneħħa mill-lista l-artiklu wieħed ta' degret li wieħed ikun resident u għablem bbażat fuq il-fattura fuq il-kontijiet tal-gas u tal- tal-ilma u tal Allura wieħed jista' jkun ukoll eh, sempliċement konsjerġ li kemm jiexalujiet fid-dawlu daqshekk. Iva, jiena nixtieq. Oh. Jiena għandi qudiemi il-lista li jiena qed fittex pajjiż u forsi qed infittxu għal xejn u eh, forsi l parlament jistema xi ħaġa l-istat ta' Delaware għaliex mhux qiegħed fuq il-lista għaliex mhux qed insibu jiena dal-pajjiż. Għaliex il delaware uh, eh, Iva, dinja waħda mill-affarijiet li aħna naħsbu li rridu naħdmu iktar fuqha. U kulħadd naħseb konvent li qed nagħmlu affarijiet aħjar minn Panama. Iżda l-affarijiet ħan ippruvaw investigawhom iktar u naraw għalli ma' konklużjonijiet ħan naslu. Grazzi ħafna l-erba membri tal-panel sajtuna ħafna informazzjoni interessanti ħafna. Grazzi ħafna għad-disciplina illi u rejtu. Nixtieq nżid ukoll illi nar l-erba fil-11 ħajkun hemm il-professur Stiglitz illi rebaħ il-premju Nobel bħala u kien il-president ukoll tal-Panama Papers ta' dan il-kumitat. U fis seba ta' Diċembru ħajkon Sur Moskovici u il reprezentant tal-Presidenza Maltija u Slovakka ħalli naraw eżattament x'punti ħan iddiskutu mbagħad matul is-sena l-ġdida ħankunu nistgħu nibdew bil-passi ta' investigazzjoni li jmiss. Grazzi ħafna lill interpreti nisalmilkom il-kol il-qawek u nala il-laqa minuta aktar tard mill-suppost. Good. Thank you very much. Merci beaucoup. Ça va. Ça va, oui.